Grazie, Nikola Danti. Grazzi President. Mela, jira nixtieq infakkar u nirringrazzja li Shadow Rapporters kollha għax bdejna naħdmu fl-imkien il li għaddiet fl-ewwel laqgħa li kellna ta' Shadow Meeting hekk imsejja u qegħdin naħdmu ħafna biex inkunu nistgħu naslu għal sensiela ta' emendi ta' kompromess biex hekk ikonna eh, rapport li kulħadd ikun jista' jaqbel fuq u jiġifieri grazzi li shadow rapporters kellna l-ewwel eh, laqa fil-plenarja ta' Strasburgu l-ġimgħa li għaddiet u se jkollna laqa derwaqt. U ta' nerġgħu nintaqgħu f'Strasburgu bħala t laqa ta' shadow rapporters. Għalissa prezentajna l-ewwel 24 proposti ta' emendi ta' kompromess fuq l-aħħar parti tar-rapport nistennu wkoll illi il-Komitat Empl kif ukoll Komitat Itre u Tran ukoll joħorġu bil-pariri tagħhom biex hekk inkunu nistgħu naslu biex nippreżentaw emendi ta' kompromess illi jikkonsidraw ukoll ir-rapporti ta' dawn il-komitati. Nixtieq illum nitkellem l-iktar fuq tliet aspetti li kienu suġġett ta' diskussjoni tagħna li huma importanti ħafna fil tema tiegħi l-ewwel nett. Dak illi e shadow rapporters resqu għal darba darbtena l-attenzjoni e, e, tiegħi it-ton pożittiv ta' dan ir-rapport. U nixtieq ngħid illi aħna forsi ma fazzajnix bizzejet fil-rapport ma jem sensila ta' aspetti li veletaw b'mod pozittiv ħafna l-opportunitajiet illi l-ekonomija kollaborattiva tagħti li tkabbir Ewropew u l-possibilità tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol tal-innovazzjoni U aħna se nippruvaw nagħmlu iktar minn hekk, imma permettuli nenfasizza ċerti aspetti b'dan it-ton pożittiv aħna ma nistgħux però nikkonsidraw ukoll id-diffikultajiet li għandna qudiemna għax nixtiequ test bilanċat illi jikkonsidra wkoll ir-riski tħassib id-diffikultajiet illi jeżistu li għandhom xaqsum mal-ħarsin tal-konsumatur kif ukoll id-dinja tax-xogħol. Walek naħseb illi it per pereżempju li joħroġ anke fir-realtajiet ta' kuljum tagħna fil-konflitti bejn l-ekonomija iktar nazzjonali u dik ta' kollaborazzjoni u għalhekk aħna fil-qafas ta' din dan il-ġbir qegħdin nagħmlu tal-vantaġġi kollha tal-ekonomija kollaborattiva aħna hemm bżonn nikkonsidraw dejjem id-diffikultajiet li għandna qudiemna. Għalhekk għandna bżonn nenfasizzawhom mhux biss għax nixtiequ li jkunu li nikkonsidraw imma nipprovaw nsolvuhom. Issa ngħid t tieni punt diskutejni ukoll fil laqgħa tax Shadow Rapporteurs fuq il-qafas leġislattiv Ewropew u kif nistgħu naslu u jekk nistgħux naslu biex ikollna qafas ta' prinċipji flimkien nixtieq nispeċifika illi aħna u din mhijiex la l-idea tiegħi u la tidher fir-rapport l-idea illi hemm bżonn li jkollna regoli ġodda fuq livell Ewropew jew irrida illi naslu għal sensiela ta' regolamenti jew atti legali Ewropej illi jirregolaw xi ħaġa illi obiettivament ikun diffiċli. Meta nitkellmu fuq qafas legali, nasbu illi għandna bżonn analizzaw fil-fond ħafna li huma llum ir-regoli il sensiela ta' regoli diġà jeżistu mid direttiva tas servizzi tal-e-commerce u atti leġislattivi oħrajn illi jeżistu fil-leġislatura Ewropea u min-naħa l-oħra nifmu jekk hemm xi bżonn illum illi ikonna ħanajdu hekk. Elementi jew regoli ġenerali jew prinċipi ġenerali jew b'xi mod jew ieħor jistgħu jiffaċilitaw l approċċ għal dan it-tip ta' ekonomija l-ġdida. Pala paradoss maħniex qed ngħidu dawn jistgħu jkunu direttivi jew regolamenti le, imma meta nagħmlu dan ir-raġunament u nitkellmu fuq qafas legali nraġunaw fuq il-possibilità li jkollna prinċipji fuq livell Ewropew illi jippermettu minn din il-perspettiva l-iżvilupp armonizzat tal tal ġiet u li jagħtu l-opportunità r-realtà Ewropea għal plattaformi tagħna biex jiżviluppaw ruħhom mod iktar intensiv u jillimitaw ukoll il-frammentazzjoni li sfortunatament qed tiġri fil-kontinent tagħna. U qed naqat ma' ħafna regoli fuq livell reġjonali tal-istat kif ukoll anke fuq il-livell lokali. L-aħħar suġġett li nixtieq nitratta illum wara l u naqsam magħkom huwa s-suġġett tal-protezzjoni tal-konsumaturi u responsabbiltajiet tal-pjattaformi suġġett ieħor li kien ukoll suġġett ta' diskussjoni tagħna. Minn banda waħda fil-fema tiegħi hemm bżonn nikkonsidraw illi l-konsumaturi għandhom id-dritt illi jkollhom livell ta' protezzjoni sostanzjali u dan il-livell ma jistax ikun l-istess wieħed fost daw kollha illi jiksbu servizz minn xi professjonista meta qabel ma wieħed li mhuwiex u għalhekk min jikseb servizz minn operatur mhux professjonali ma jkollux garanziji u għalina dawn il-garanziji ovvjament hemm bżonn ikunu ta' livell iktar baxx meta mqabbel ma' servizz ta' operatur professjonali. Anki dawk li huma peer-to-peer. Issa fuq il-pjattaformi naħseb li l-biraħ kien hemm dibattitu sabiħ ħafna konġunt mal-Kumitat ITRE uh, fuq ir-rapport Ġuvan li naqbel miegħu fuq il-pjattaformi aħna għandna bżonn nipprovaw illi nkunu ambizzjużi għax Dan huwa l-futur tal-ekonomija kollaborattiva kif ukoll tal-ħila tagħna. Mhux biex nirregolaw imma jkollna regoli li jagħtu garanziji liċ ċittadini tagħna. U għalhekk jiena naħseb illi l-istrumenti ta' autoregolamentazzjoni huma importanti ħafna, imma forsi wkoll hemm ċerti aspetti illi jistgħu jagħtu lill pjattaformi regoli illi jipprovdulhom ċerti elementi importanti fuq il-libertà taċ-ċittadini ir rating tal-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini, eċċetera. U għalhekk naħseb anke fuq l-qafas legali tal-pjattaformi eh, tikonna eh, ovvjament eh, diskussjonijiet importanti. Aħna preżentajna din is-sinsila ta' kompromessi u jena nishtiq nirringrazza li xadu rapport ta' diskussjoni li kena l-ġimma li għaddiet u naħseb ukoll għandna bżonn naħdmu ċerta ħila u zommu sot biex hekk naslu għal rapport li fuq kulħadd jista' jaqbel biex hekk ikollna pożizzjoni b'saħħitha quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Istazzjonijiet Ewropej kollha biex hekk nagħtu saħħa li din l-ekonomija li hija waħda mill-opportunitajiet kbar għat tkabbir u għal tal-postijiet tax-xogħol għall-kontinent tagħna. Jiena ovvjament kun pjaċira hija eh, jekk ikun hemm mistoqsijiet jew xi ħadd ikun jixtieq isaqsi xi ħaġa. Grazzi. Grazzi eċċellenti, Sinjura Korazza Bilt, grazzi ħafna Viki, grazzi wkoll eh, Nikola, dejjem pjaċir tiegħi li naħdem miegħek fil-fatt eh, qed nara li hemm ftuħ mrieda tajba u eh, għacħar minn dak li għat eh, li inti smajt xinu l prioritajiet u tħassib li aħna kena nasab li dan allura jawgura tajjeb Importanti li eh, nibatu eh, illi t-tuan ikun wieħed tajjeb, illa li jiex hawnhekk eh, ħafna opportunitajiet għandna ħafna potenzjal meta nitkellmu dwar shared economy, mhux biss qed nitkellmu dwar ir-rispett biss lejn l-ekonomija aktar tradizzjonali jew nkella dik iktar moderna, ille rridu l-iktar inwieġbu għal fatti, però ma rridux nuskuraw l-elementi pożittivi partikolarment tal-ekonomija maqsuma xed ekonomija, eh, ġifiri eh, dak l-ewwel punt. Eh, mbagħad fuq il-qafas regolatorju nasib dan importanti l-ewwel il-Kummissjoni jridu naraw naqra kemx bżonn ta' qafas legali billi nsejsur wieħna l-ewwel net fuq l-aki, fuq il leġizlazzjoni li għandna u naraw naqra hemmx xi Lan ta' dan il-qafas legali Ewropew huwa illi nespandu l-aspet transkonfinali ta' shared economy ġifiri li dawk eh, li jishtiqu eh, jespandu dak li kumpanji tagħna diġà qed jiksbu eh, ikunu jistgħu ikompluh u jespanduh permezz ta' shared economy u nduru wkoll lejn il-punti ta' frammentazzjoni u naraw li kemm jista' jkun ikun hemm sitwazzjoni ndaqsa għal kull kumpanija relevanti mid-daqsu fejn qiegħda. L-idea hija li konna regola waħda u nforzabbli din tibqa' il-problemi ewlenija fis-suq intern. Naħseb il qabel ma nqogħdu nikkunsidraw waqfsa legali oħra rridu nħarsu l-ewwel lejn dak li għandna direttiv fuq servizzi, fuq l-e-commerce, fuq il-privatezza u oħrajn u naraw naqra kif l-istati membri et irribur wieħom eh, kif sejrin eh, fuq il-limiti nista naqbel eh, naqbel li xem maturi ġoddan il B2B iva fil-fat mux il-PPE mela importanti li nħol u distinzjoni bejn dawk li jamlu dan b'mod regolari fuq level kummerċjali u dawk li le Pero peress li suq ta' xogħol varja tant eh, u peress li għandna differenzi wkoll fil-pajgi bejn set membru ieħor importanti li eh, dawn il-limiti massimi jkunu eh, mwaqfa fuq livell nazzjonali. Ċertament, tajjeb li jkun hemm algoritmu li jitressaq minnaħa tal-Kummissjoni, pero Fat eh, hija li jekk inti titlef xogħolok kumpanija ovvjament żgur eh, biex ħad mhux ħad igwadanja mhux sejra tajba. U eh, jekk dan kollu jkun bażat fuq algoritmu li inti qasta bistaf kif jaħdem algoritmu biet naħseb li dan ma jagħmilx sens. Mentri jekk kollok algoritmu li jagħmel sens li hu iktar sempliċi allura in nibbażaw ruħin iktar minn evalwazzjoni fluk l-auditjar, nasib ikun aħjar l għaliex meta nitkellmu dwar eh, algoritmu bbażat fuq l-auditjar ikun qed nikkomplikaw il-ħajja. Allura importanti wkoll li jkollna kriterji maqsuma dawn huma fost iktar punti importanti nista' noqgħod nifli emenda emenda u ngħid eh, li mu kienu l-kompromessi tajbin, però peress li t-tekst mhuwiex pubbliku jgħal l-ewwel konsidraw dan kollu eh, fil-laqat ta' shadows imbagħad l-affarijiet neħduhom fl-isfera pubblika. Tajab, u mela u wkoll shadow għall-gruppi CR, fir jiġifieri nixtieq nibda billi nirringrazzja lilek għal dan l-ewwel set ta' abbozzi, abbozzi ta' kompromess, batna triq tajba hemm ħafna xirri tisir, pero importanti li jkunu pożittivi fuq xejn eh, ekonomija, eh, importanti li jkunu eh, ċari fuq il-fat li eh, konsumaturi eh, aċċettaw dan eh, din l-idea importanti koplu in saħħuhom f'din f'din l-idea importanti wkoll li jridu noqogħdu attenti illi ma nadux il-messagġ li il-xajda ekonomi miex regolata. Dan huwa punt ukoll li sar il-bira imma ukoll dak li id direttiva e-commerce, id direttiva servizzi. Nasib li jekk ħanet azzjoni importanti li naraw illi dan dejjem ikun skont il-prinċipju ta' regolazzjoni aħjar ġifieri rridu l-ewwel ngħaddu mill-evalwazzjoni ta' impatt biex bekk l-interventi tagħna ikunu iktar immirati. Nemmen ukoll illi il-lingwaġġ fuq il-protezzjoni tal-konsumatur ikun hemmhekk eh, nisħu fuq il-punt ta' l-empowerment li rridu eh, natu l-konsumatur il-beraħa għadna dan ukoll fil-pjattaforma, diskussjoni kena fuq il-pjattaforma fuq eh, il-qafas armonizzat eh, aħna nipreferu li nużaw il-kelma armonizzata fejn fejn ikun meħtieġ fejn dan jagħmel sens. Jekk pereżempju inti trid ikollok eh, tax break eh, inqas ehm, sostanzjali, eh, ġviri li kollok per eżempju capping differenti fejn per eżempju għet ikun sidra zewġ tibliet bħal Brussellu għatene l-għaliex inti għandek sistemi differenti, ġviri, armonizzazzjoni fej suppost fej jemel sens. Għana u kollet nistenni u bil-ħerqa feedback u emendi fuq punti li misu mal-qasam tax-xogħol dan huwa qasam fejn iktar xogħol irid isir. Per eżempju, ma mir sens jekk min aħaddem isejjaħ seħli nifsu eh, seħu li l-om bħala self-employed eh, biex eh, jibbenifikaw minn dan u naf li fil-fat il-Prim Ministru tiegħi kienet jitkellem kienet jitkellem dwar dan il-bira stess, ġifieri nasib irridu niċċaraw dan il-punt. Kien hemm ukoll kommenti mill komitat Temp fuq non-professionals versus non-professionals. Jekk jiena konsumatura minix ma jekk jiena nixtieq eh, xi ħaġa mhux eh, ma interessanix jekk il-persuna li għan li għat toffri dik il-ħaġa eh, jiex professjonist jew le fil-kirja li qed tagħmel, ġifieri rridu noqogħdu mm, rridu noqogħdu konsiderazzjoni dan, però rridu naraw li ma noħolqux blok ta' ċertu għodot tassu fuq l-algoritmu li semma importanti li uh, marriċ ikonna e approċ sproporzjonat fej ikonna auditjar ta' kull algoritmu, pero eh, iridu koll naraw fejn hemm suġġerimenti fejn hemm eh, xaħġa li tmur kontra protezzjoni tal-konsumatur eh, jew nkella li tmur kontra regoli ta' kompetizzjoni kunu nistgħu ninvestigaw. Tkellimna anke ftit dwar dan dalodu. Mbagħad għandna kommenti oħra fuq l-emendi li għaddejtu illi forsi fuqhom nistgħu nibagħtu kommenti bil-miktub, però ħafna mill-punti u l-enin li rridna nqajmu aħna koprejna fil-laqta shadows. Min ħaj jitkellem għal-liberali? Jekk irribkom. Mikrofon għal-President. Giulia eh, eh, Reda. Giulia Reda. t nitkellem għannom ta' xedaw ta' għana s-sur xoltes li l-ewenet jishtiq ringrazzar il-suldan ta' tim tijaw fuq xoll li sar sissa diskussjoni eh, li saret eh, sa' ġemali għaddiet eh, kienet għad interessanti u għed jittama li jisir jintla kompromess illi ikun jista' jmexxina għoddim l-approċ u il-tekst Nistaw naqblu miegħu b'mod ġenerali nixtiequ approċċ li jitlab għal qafas legali Ewropew li permetti sitwazzjoni ndaqsar kulħadd naħsbu li għalina fil-paragrafu 6 u 17 għanna neħu ehm, referenza komuni li jem, para minnek naqblu ma li sija reġviri li konna kem jista' jkun lingwaġġ pozittif fir-rapport. Rridu nkunu realistiċi u eh, nixbdu l-attenzjoni dwar realtajiet u l-problemi li eh, jeżistu fuq livell Ewropew, eh, fuq il-kompromess li għanna fuq paragrafu 19 nishtiqu li kom għal formulazzjoni li aħna għanna f'wieħed disa tminja importanti li hawnhekk ninkludu referenza għal responsabilità liability dan ir-reġim ta' responsabilità huwa importanti biex konna pjattaformi korporattivi li jaħdmu sew. Għajkun hemm iktar kummenti dettaljati li batu b-email biżejjed minn qabel kif ġadna wkoll fil-laqgħa ta' shadows. Nixtieq nżid xi kummenti dwar eh, il-formulazzjoni u għalfejn importanti li konna wieħed disa' tminja kluza f-19 l għonet nixqnejt li għanna emenda ta' kompromess, pero kieku jkun tajja per il-Komissjoni t-ċara li mumma il pjataforma li huma co-providers u dawk li huma host providers. Din hija xi ħaġa li ehm, fil-fatt diġa ġbidna l-attenzjoni dwara, moħut eh, mill-host providers li eh, qed insejħulhom eh, qed insejħulhom platforms u hemm ukoll ambigwitajiet oħra, ġifieri importanti li t terminoloġija insommuha fuq ir-reġim ta' responsabilta li għanna f-direttiva e-commerce rridu noqodu attenti u koll ehm, aħna għadna għadna li eh, u kienem appell biex ma nbidlux eh, dak li għanna ehm, fi direttiva e-commerce eh, u fuq l-emenda 198 nishtiq nitlob mill-ġdid li l-Kummissjoni tiċċara għandna fuq il-proċedura ta' notice and take down. Ġifiri, rridu naraw naqra eżattament eh, il-host provider xirrit jagħmel fl-indirizzar ta' kontenuti differenti, ġifiri kif ir-reġim notice eh, and take down ħa jaħdem. U allura naħseb li dan huwa l-punt li dak li għandna f'emenda wieħed minja jkun koprut ma' ġenerali fit-test. Issa Sirjura Maria Grappini. Grazzi, Vicky nixtieq nifraħ eh, l-rapporter u l-shadows mit-taħdidiet li kellna sissa u l-pożizzjoni ta' rapporter Monki ta' shadows eh, joħroġ beċċari li dan mhuwiex eh, fajl faċli naf li sordante sordanti jidħol fid-dettall persuna metikoluza, però nasib importanti l-għaliex dan il-konċett ta' xed ekonomi huwa konċett ġdid u importanti għalhekk li naraw li il-pjattaformi kollaborativi jridu jaħdmu mingħajr xkiel, irridu naraw illi n-nies ma jifmux l-istess ħaġa b'mod differenti. Allura Jiena għalhekk fil-fatt eh, approvajt u firmajt uħut eh, mill-emendi rridu naraw kif ħanatu l-ola protezzjoni eh, għall utenti aħarija. Meta mqabla ma l-ekonomija klassika fejn kienem reġim ta' responsabilità ċar fejn inti għandek il-fornitur u il-konsumatur fuq in-naħa l-oħra, hawnhekk il-ħaġa hija iktar komplessa. U allura naħseb illi il-konsumatur mhux dejjem ħajkun jaf kif għandu jiddefendi dak li huma drittijiet tiegħu. Għalek, eh, rridu eh, neċċaraw naqra iktar eh, situazzjoni vulnerabli li jista' jsib ruħu fiha l-konsumatur kif ukoll fil-każ tal host providers nasab illi dan ukoll irridu niċċaraw. responsabiltajiet leġislattivi ta' kull stat membru skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dan li noqgħod attentir ma xal iktar problemi eh, viżavi dawk li jaħdmu għar-rashom eh, xi ħadd li forsi ma jkollux eh, bażi legali ċertament eh, jiena qed eh, nistenna li eh, nlestu x-xogħol fuq kompromessi, però dawn huwa punti li xtaqt inqajjem. Fl-aħħar, il-monitoraċ. Diġa semma l-importanza tal-monitoraċ, importanti li attività ġdida bħal din meta mqabla ma' attivitajiet klassiċi, importanti li l-affarijiet, il-sistema tkun flessibli biżjed biex kif jgħaddi żmien ikunu nistgħu naġġustaw irwieħna. Grazzi. Issa, Sinjura Xaranzova, Iva, jiena ma nixtieq nirringrazzja r-rapporter minn ixħan noqgħod eh, nirrepeti dak li diġà ntqa' ah, nixtieq nisħaq fuq eh, l aspet eh, li nibqgħu pozittivi mill axar laqgħa tax-shadows kienna xaħġa kena laqqa kostruttiva, nimxu l-qodiem, rridu noqodu ta' sew attenti li ma jkunniex frammentazzjoni, li ma li l-fatt li jkun approċ Ewropew wieħed ma jfissirx necessarjament li rridu noħorġu bl-leġiżlazzjoni ġdida dak li rridu naqblu fuq u nixtieq nisħaq dwar dan għanna ħafna legislazzjoni sissa, issa rridu nisimaw il-Kommissjoni xinija l-evalwazzjoni, nafu li jem evaluazzjoni tampat, u nasib li l-ewel għanna intemmu xol fuq dak qabel ma noqodu nħorġu b'legislazzjoni ġdida. Għanna frammentazzjoni li għanna fissu eh, Ewropew eh, minna. Hemm xogħol li sta jsir eh, permezz tal-gvernijiet lokali u nazzjonali, però anki aħna rridu naraw naqraw kol bid-direttivi li għanna eh, kif nikkonsidraw il-modelli kollha ta' negozju fil-leġislazzjoni. Grazzi, Sur Marco Zulla. Grazie. Grazie u grazie il-rapporter. Il-fatt il-plattaforma tal-ekonomija kollaborativa ixterdu tas-sek maġġel huwa għax huma jissodisfaw talba ta' kwalità, ta' prezz, eh, ta' kemm huma qrib il-konsumatur u għalhekk huma jwieġbu għal ħtiġijiet illi jiġu min-naħa taċ ċittadini u għalhekk din hija ħaġa pożittiva għax hekk joffru opportunitajiet eh, ġodda tax xogħol jidħlu fuq is-suq tax-xogħol għal min forsi għaddej minn xi mument ta' kriżi u aħna nistennew illi din l-ekonomija l-ġdida u fiha kulħadd għandu ikun indaqs ġifiri mhux biss min jipprovdi servizz imma anki l konsumaturi jiġu mħarsa mingħajr ma jkunx hemm sfruttament eh, minn miż-żewġ naħat. U għalhekk mill-perspettiva tagħna hija ħaġa importanti ħafna li jkollna qafas legali nidefinixxu prinċipji illi jiddet jiddettaw prinċipji li jkunu ugwali fuq it territorju kollha kemm hu. u mbagħad ikun hemm ċerta flessibilità jiddependi mill-karatteristiċi speċifiċi ta' xi territorju. Imma dan qafas legali huwa importanti għax hekk inkunu nistgħu niddiriġu ruħna lejn is-suq waħdini. U mbagħad fl-ekonomija kollaborattiva stess għandna bżonn nenfasizzaw id-distinzjoni ċara bejn is-servizzi professjonali u s-servizzi bejn nisugwali. ugwali. U eh, hawnhekk għandna bżonn ndaħlu kriterji skont il-frekwenza, skont il-kumpens mħabba l-ispejjeż, mħabba il-level ta' dħul illi jġibu magħhom għax hija ħaġa li wieħed jagħti l-possibilità liċ ċittadini jaqla ftit iktar ħabar situazzjoni billi forsi jikri kxi eh, kamra f'daru. Imma mill-banda l-oħra ma nistawx, per eżempju, nħallu li min jikri it-tini dar. U għalek f'dan il-kuntest, wieħed mill-punti fejn mill-ġdid għana nixtiequ eh, namlu naqra ta' xprun huwa fuq il-liħ fil-konkurrenza u aħna nasbu illi il-qlieħ jiġi intaxxat fl-istat membru fejn ikun hemm l-attività kummerċjali għandna bżonn ikun prinċipju bażiku biex nevitaw xi tip ta' eh, eh, suq illi taweċ minħabba eh, dan l-aspett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Din ftit tard ma nafx Nikola tixtieq forsi tagħmel xi kummenti konklusivi il-rapporter. Kem tejn nixtieq nirringrazzakom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u nixtieq ngħidilkom illi jiena nistenna kommenti bil-miktub tagħkom għada fuq l-emendi ta' kompromess li ġew imresqa u eh, fil-ġarant li ġejjin la derba nirċevi eh, l-opinjoniet tal-empli iteru oħrajn ikun hemm sensiela l-aħħar sensiela ta' kompromessi dan huwa suġġeġ ġdid kumpless, diffiċli, imma naħseb flimkien ikun nistgħu insibu eh, dik it-triq li twassalna l-interpretazzjoni tajba ta' din l-ekonomija illi se tagħti postijiet tax xogħol lil kulħadd speċjalment liż żgħażagħ. Good. So the next Tajjeb wis mela l-punt li jmiss fuq l-aġenda issa rapport ta' Senjura Mizzi le le dan il-punt madux mela ngħaddu għall ismieħ pubbliku eh, fuq eh, il-kodiċi tal-komunikazzjoni elettronika tajjeb u eh, Grazzi ħafna tal-li Għanna punt nqas fuq l-agenda mela ma' naddi għal-ismiħ publiku fuq il-kodiċi Ewropew għal komunikazzjoni elettronika. Hawnhekk qed nippruvaw eh, nappoġġjaw ix-xogħol leġislattiv eh, li eh, sar minn ta' Senjura Dita Xaranzova għandna żewġ panels l-ewwel wieħed fuq il-University Service Obligation u it-tieni wieħed fuq il-fatt li in saħħu drittijiet tal l-utent aħħari mela. Nibda l-ewwel billi nilqa' l-panelists kif ukoll l-udjenza li qed tissegwina online. Qed nara li eh, hemm min eh, qed ixejjer li iva, qed nara wkoll eh, il-Kummissjoni sa dan it-tant waslet minn oftit oħra ħankun qed ke l-bqija tas sala entni mela minajr iktar eh, dewmien forse nista' nagħti kelma l koordinatriċi eh, l-rapporter imkonzi skużawni il-senjura Xaran sofa, ba Iva sena President eh, fil-waqt li nirringrazzja il membri tal-panel kif tistaw taraw il-komitat tas sew avvanza diskussjonijiet fuq dan id-dossier. taraw ukoll il-Kunsill ta' ħidma relevanti tal-Kunsill ukoll meċa l-qoddim bil-ħidma l-ura naħseb li wasal iż-żmien biex anki aħna fiħdan imko nibdew l-ħidma tagħna wkoll l-ebda ma taħjar billi milli dak li nisimgħu l-ewwel esperti. Xtieq pero l-ewwel ngħid illi imko għanda kompetenza esklusiva skont artiklu 24 ġifiri konsultazzjoni mal partit interessati fuq referenza ta' dossier 27 ehm, ta' rizoluzzjoni ta' konflitti fuq eh, wieħed ċeve eh, u hemm ukoll oħrajn ta' obbligazzjonijiet eh, ta' Universal Service Obligations imbagħad hemm ukoll regoli kif ukoll eh, drittijiet l-oħra għall l-utenti aħħarija. Naħseb li peress li għanna esklusiva kompetenza hawnhekk eh, hija essenzjali li nifukaw hawnhekk id-diskussjoni tagħna fuq eh, daw il-punti. Naħseb li hija servizzi universali, il-kwestjoni ewlenija hawnhekk hija il-fokus tagħna Għandi jkun kif propost fu eh, ġifiri eh, l-affordability eh, flok flok affarijiet oħra ma jridu nilimitaw irwieħna għal pożizzjonijiet fissi jew jew inkella tal-inqas inkludu per pereżempju l-aspetti ta' mobile. Umbat hemm ukoll min irid jerfa' l-ispejjeż id-drittijiet tal-utenti aħħarija naħseb rridu naraw naqra kemm informazzjoni eh, jeħtieġ utent aħħari. Għandu jkun l-istess regoli armonizzati għal kulħadd fl-Ewropa, anke jekk dan ifisser drittijiet inqas f'ċertu stati membri, hemm bżonn ta' regolazzjoni ta' prezzijiet, rridu naraw naqraw kol kif it-telkomunikazzjoni servizzi ta' komunikazzjoni jaħdmu mal persuni b'disabilità, rridu naraw ukoll kif eh, jaħdmu servizzi ta' emerġenza u nista' nibqa' sejra. Dawn huma kollha l-mistoqsijiet li jien għandi qudiemi u nittama li permezz ta' din id-diskussjoni jkun jistgħu jitwieġbu eh, mill-esperti. Grazzi ħafna Sinjor President u nħares bil-qudiem għad-diskussjoni. Grazzi. Mikrofonu. Mikrofonu għal-President. Mela, l-ewwel eh, persuna dwar eh, Universal Service Obligation fuq broadband bażiku eh, li huwa affordable għal kulħadd. L-ewwel is-Sorrent Wilen, direttur, direttur ta' direttorat B ta' networks ta' komunikazzjoni elettronika u servizzi minn Digi Connect minn Kummissjoni Ewropea nilqgħu fosna entni u għandek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi, Signora President, grazzi wkoll l-rapporter u nervu membri. Grazzi għal din l-opportunità biex nippreżentaw din il-parti ta' l-obbligu ta' servizzi universali Fdejna proposta l-għanet nishtiq ngħid li għatem każ li jkun hemm servizz universali taħt il-kodiċi ta' telekomunikazzjoni iktar minn qatt qabel il-konnettività mal-broadband qed issir importanti fil-ħajja kuljum. U element ewlien ukoll ta' fatti li ikunu parti eh, mis soċjetà eh, digitali, mill-ekonomija kol digitali, eh, dak li aħna rajna fis u ċertu inizjattivi pubbliċi biex jibġi appoġġat dan is-suq u biex ikun hemm disponibilità tal-broadband għal popolazzjoni kollha kemm il kussjoni ta' l-affordability hija punt importanti u uh, Għal din ir-raġuni aħna orjentajna din il-proposta tagħna biex eh, nużaw eh, l-obbligu ta' servizzu universali eh, għal ċertu għal networks f'każijiet remoti u netfaw l-enfasi tagħna fuq prodotti li jistgħu jista' jifrahom kulħadd ġifiri, kona broadband eh, f'pozizjoni fissa, pero mbagħad eh, li eh, fuq livell ta' stat membru ikun hemm il-konsiderazzjoni ikun hemm l-affordability ta' lokalitajiet mobli li jiġu konsidrati, pero dan kollu huwa sottopost għal evalwazzjoni nazzjonali ta' gruppi soċjali li jistgħu jkunu potenzjalment eskużi, eh, per eżempju il eda dawk eh, disabli, pero din miex lista komprensiva. Fosta affarijiet oħra provajna nsaħħu f'numru ta' punti dispożizzjonijiet għall-aċċessibilità fl-aċċessibilità ta' utenti b'diżabilità, partikolarment eh, ta' mir maħsub apposta l dawn in-nies u biex niżguraw li eh, il-fornituri ta' servizzi jagħmlu eh, il servizzi tagħhom disponibbli anki għal dawn in-nies. Il-ġustifikazzjoni għal eh, possibilità ta' finanzjar settorjali kif għandna maħsub deġa mir-reġim attuali, il-konklużjoni ħarija tal-Kummissjoni hija li meta nixħu l-attenzjoni tagħna lejn disponibilità tal-broadband illi eh, għandek setturi kbar eh, kummerċ elettroniku eh, stor tal-banek u oħrajn li jgawdu minnu ma jibqax jagħmel sens li ikollok fondi biss illi ġejjin missu liberalizzat u allura għandu jkun hemm il-budget pubbliku li jaħseb ukoll għal dan dejjem jekk ikun hemm eh, bżonn eh, finanzjament addizzjonali li xaħna nasbu li fil-fatt prodotti prodotti li fl kulħadd jistgħu diġà jkun aċċessibbli anke l-isforzi li jsiru mis-suq innifsu eh, issa fuq l-obbligazzjonijiet bażiċi li għandna fl-abbozz la bossa kodiċi kif ukoll la bossa direttiva, e ġifiri li kun hemm l-aċċessibilità rati li jiflaħom kulħadd e, anki għal partijiet vulnerabli ta' soċjetà, però li nħallu e, marġini biżejjed biex issir evalwazzjoni tal-istati membri ħalli jikkonsidraw realtajiet soċjoekonomiċi partikolari dan jgħod għal punt tal-affordabilità kif ukoll il-fatt li jrid tkun hemm numru eh, minimu ta' numru minimu ta' servizzi li jkunu eh, jistgħu jiġu użati. U eh, mbagħad deċidejna li jkun hemm reġim transitorju għal ċertu direttori u fejn l-istati membri jħossu li jista' jkun hemm jista' jkun aħjar li jkun hemm dan perjodu transitorju fil-fornitura ta' dawn servizzi. Thank you. The second speaker is Andre Mali and Andre Grazzi, mela. Isanna il-panelist illi jmiss ex membru tal-servizzi ta' autorità fil- Repubblika Ċeka, huwa espert li ġej minn mill-perspettiva ta' espert nazzjonali. Nilqak. Grazzi, Signora Fordina. Nirringrazzjakom tal-istadina. Mill-perspettiva ta' regolatorju nazzjonali, din hija xi ħaġa li aħna naħdmu fuqha ħafna jina nirringrazzja l-entini kif ukoll il-Kummissjoni tal-sujġet li għanna f'artiklu 85 ġifiri li għandu jkun hemm finanzjerament mill-budget ta' l-istat. Aħna kellna ħafna problemi biex ikonna finanzjerament mill-fond eh, settorjali u infatti hemm manka xi eh, każijiet jitpendenti l-qorti mill-2001 sal-2009 marbutin ma' dan l-użu tal-fond settorjali u għalhekk nerġa' nirringrazzja l-Kummissjoni għal darb'oħra. Naħseb illi Importanti li qisu dan il-qasam fl-2017 fejn kważi kulħadd jużu dawn it-tip ta' servizzi. Meta jiena però rajt din il-proposta, jidher li din qed tmur kontra regolament ta' neutralità tal-internet għaliex hawnhekk qegħdin nifilaċċjaw l-aċċess għall-internet u anke għas servizzi ta' annes ħamsa. U għalhekk il-Parlament u l-Kunsill għamlu ħidma tajba bil-net neutrality eh, regulation sabiex jiddeċidu anka eh, dak li jista' jsir eh, fin-network jew u sa il-Kummissjoni qiegħda tipproponi proposta li tmur kontra dan nima servizzi li mhumiex appoġġati. m'iniex ċerta eżattament xi tfisser din bħal per eżempju, eh, meta nirreferu għal netwerk professjonali, per eżempju, LinkedIn, ġiġifiri għallura, bat per eżempju, sena diħla jivvintaw xaħġa simili oħra. Din ħatina tappoġ mod automatiku jew le? Mill-ewwel. Fl-opinjoni tiegħi fil-proposta m'għandux ikun hemm eh, il-kunċett li servizz universali huwa xi ħaġa bażika, xi ħaġa baxxa. Mhux xi ħaġa li għandhom business normali biex ngħid hekk. Anke tqis il-miri tal-aġenda digitali ta' 30 megabits għal kull sekonda għalfejn qegħdin qegħdin uħu definizzjoni oħra jekk dan ħajkun għad ċittadini kollha sal-2020. Għalhekk dan m'għandux ikun servizz eh, infenjuri jew inkella servizzi li sempliċement huwa għal persuni b'diżabilità. Grazzi ħafna għal darbohra tal-istadina nerġa' dilek il-kelma. Is-sur li borġissa issa fis il-qasam regolatorju tal-Unjoni Ewropea. Eh, grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Rapporter. Nsellem il-kulħat, għal darboħra jiena irrit, eh, anzi jiena nirringrazzjak tal eh, l-opportunità li nitkellem illum. Universal Service and Disabled. Il is a core political priority to hija priorità politika sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni fil-qasam digitali kif għandna propost bħalissa meta tqisu koll ir-regolament illi għandna għandu jkun hemm mill-inqas set ta' servizzi anka set li jista' anka jiġi kompletat fil-futur. Fil għandu jkun hemm anke qsim ta' l-ispejjeż għal kompetituri u l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex eh, dawn ikunu legali u stabbli u disponibbli. Importanti wkoll li ikun hemm eh, dawn is-servizzi li huma ta' benefiċċju għal kulħadd li għandhom ikunu eh, finanzjati mill-budget ta' l-istat. Għalhekk utent aħħari li juża dawn is-servizzi ma sax jagħżel il-fornitur tiegħu u anke jekk dawn jiġu fuq il mowba mela allura jkun hemm ma jkunx hemm dan it-tip ta' servizz. Orange diġa u koll edin jappoġġaw eh, l-użu ta' dan eh, is-servizz. Grazzi. Vice President for Mobile. Vice President għal politika globali u kol tal-Facebook. Kevin. Thank you, Chairwoman Ford. and. Grazie, signora Ford, kif ukoll tal-sadina tal-lum. Huwa onur li qiegħed hawnhekk. Grazzi tal sedintu l-Facebook sabiex jipparteċipa f'din id-diskussjoni dawn huma sfidi diffiċli u anka ħerqanin nisimaw il-kontribut tal-panelists kollha. Il-mira ta' Facebook huwa li ikun hemm iktar konnettività bejn bejn in-nies mill-perspettiva tagħna aħna favur sforzi kollha sabiex ikun hemm iktar nies fuq l-internet. Aħna qegħdin inqossu inħossu li din hija dawn il servizzi universali hija xi ħaġa importanti u anka Importanti ma jkunx hemm il ma jkunx hemm servizz li jieħu post ieħor u li anka iżid iktar in-nies fuq l-internet. Importanti li jkun hemm inċentiv sabiex l-operaturi jużaw il-broadband u għalhekk aħna nħossu li hemm relazzjoni bejn l-ISPs kif ukoll l operaturi ta' telecoms. Anka minħabba eh, domanda u Bl-istess mod l-infrastruttura li hija użata mill-operaturi eh, tippermetti l-utenti li jużaw din l-informazzjoni fuq l-internet. Kulħadd għalhekk se jibbenefika eh, minn dan l-użu ta' mudell ta' negozju dan ġifieri huwa xi ħaġa tajba. Facebook huwa eh, involut fi prassi sabiex ikun hemm iktar nies fuq l-internet bluzu ta' drones u anka servizzi wireless, għalhekk huwa importanti illi jkun hemm ambjent illi jippermetti l-ħidma tal-operaturi kif ukoll illi l-ISPs ikomplu eh, joħolqu dan it-tip ta' xenarju. Grazzi. Speaker in this Kellim Martin Salomon minn minn bejok. Sużawni, tgħid President, tidher li ħadd żbal. Alexandra Moledo illi hija uffiċjal mill-Forum ta' Disabilità tal-Unjoni Ewropea. Alexandra. Alessandro. Alexandro, anzi. Grazzi, Signora President, mela fissem il-forum u l-organizzazzjoni illi jena jgħet reprezentan nishtiq nirringrazzja kulħadd tal-li tatun il-possibilità li indirizza dan il-smiħ li tantu importanti għal persuni b'diżabilità. Servizzi bħal dawn huma importanti ħafna għal persuni b'diżabilità li jippermettu li jkun eh, li ikonna ħajja indipendenti għalhekk. Importanti li jkun hemm aċċess għal din it-tip ta' teknoloġija. Aħna nemnu illi minkejja li kienem ħafna żvilupp aħna qegħdin nilqaw din il-proposta tal-Communications Code li xinħossu illi fil-mkien ma latta accessibilità aħna għandna possibilità sabiex ikonna servizja aħjar għal persuni b'diżibilità sabiex u anka wkoll li nissodisfaw il-kriterji triple A eh, għal teknoloġija għal persuni b'dizabilità jridu jkunu aċċessibbli, jridu jkunu anka mhux għoljin iżejjed. U ma importanti wkoll li daw ikollhom istess standards ta' persuni oħrajn sabiex ikollhom ħajja indipendenti. Il-miri li għandhom imexxu id-diskussjonijiet fis-sin li ġejjin u ma daw l-ewwel għandu jkun hemm eh, aċċess Eh, u għal persuni b'diżabilità dawn għandhom anka jissaħħu fit-test finali tal-kodiċi. Irridu anka naraw teknoloġija eżistenti li għandna bħalissa anka per eżempju il- possibilità li inti fl-istess telefonata eh, tisma tara u tikteb U hekk inti qiegħed tagħti is-sitwazzjoni ta' konverzazzjoni kontinwa din mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn. Pereżempju f'Diċembru li għadda fl-Istati Uniti kien hemm deċiżjoni sabiex ikun hemm tranzizzjoni mm, oħra, jiġifieri li jkollna real-time text. Din hija għandha ikun operabbli fil-networks kollha kif ukoll għas-servizzi tan-911, servizzi ta' emerġenza ġifieri. Nixtiequ li jkollna servizzi simili fl-Unjoni Ewropea aħna nixtiequ wkoll niżguraw ukoll disponibilità ta' numru ta' servizzi ta' telefonija għal um, fil-pajjiż tagħhom kif ukoll bl-istess mod ta' messaġġi u għal videos importanti wkoll li jkun hemm l-aċċess għal numru ta' emerġenza ġifir 112 bl-istess mod. Jiena fil-preżentazzjoni wkoll qiegħed ninkludi xi data fi studju iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea naħseb li. kien hemm xi problema fil-preżentazzjoni, però nistgħu inkomplu. Aħna sibna illi varjazzjoni fl-istati membri dwar kif saret l-interpretazzjoni eh, tal-dispożizzjoni, l-slajd li jmissek joġbok. Semmejna wkoll xi ostakli li aħna intqajna magħhom fuq livell nazzjonali u anka l-interoperabilità ta' dan anka dawk li qegħdin jgħixu eh, f'postijiet daqsxejn iktar eh, bedin sabiex aħna wkoll nkunu nistgħu eh, inkompatibbli u ofra u operabbli fl-istat membri f'sitwazzjonijiet fejn wieħed ikollu bżonn eh, isejjaħ l-emerġenzi u fuq il-livell nazzjonali. Nixtieq eh, nispiċċa billi ntikom bħala kumitat imko bħala leading committee aħna sibna illi utli kif aħna naraw il-komplementarità ta' eh, l-accessibility mal-kodiċi. Mela, kollox li huwa relatat għal disponibilità u eh, abordabilità u koll irid jaqa' eh, taħt il-kodiċi imħabba l-armonizzazzjoni ta' dan l-aċċess funzjonali għal servizzi. Mbagħad għal dawk li għad dispożizzjoni ta' tamir speċjali anki jekk aħna ma tantx nixtiequ nsejħulu speċjali, imma nipprovaw naraffinaw dan ir-rapproċ fil-komunikazzjoni tas-servizzi servizzu prodotti. Eh, disponibilità bħal per eżempju għal nies illi ma jistawx jużaw eh, mħabba disabilità mainstream smartphone u dan hemm bżonn jiġi maqaf fil-kodiċi tal-komunikazzjoni L-aħħar punt li xtaqt intenni huwa li l-uniku aspett kruċali li nemnu li jiġi inkluż fil-leġislazzjoni u li l-istituzzjoni tagħna bżonn jiċċaraw fejn jixtiequ jdaħluħu hija dispożizzjoni għal video calls. U l kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika tpermetti l-awtoritajiet li jaġixxu u tħares ukoll standards waqt li lat fuq l-aċċessibilità għandha possibilità li tadotta standards armonizzati biex ikun hemm konformità ma' dawk il-kriterji tal-att ta' aċċessibilità u għalhekk għandna bżonn trattaw din is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' interoperabilità fis-servizzi ta' aċċessibilità u dan l-att hemm bżonn jkompli speċifika kif nistgħu nilqaw għal dan l-obligu. Waqt li l-kodiċi jista jgħid il-wots li muma. U għalhekk grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Issa l-aħħar kellim Olga Batura, Senior Fellow għall istitut tal-Komunikazzjoni u tal-Mezzi ta' Xandir. Jekk joġbok, nadilek il-kelma. Għar nofsenar tajjeb, sinjuri, u tajtna din l-opportunità illi nista naqsam ma'kom il-dispozizjoni tfuq il-kodiċ għandi xi problemi biex nbiddel l-slides, kolli najt kull derba id-dispeċini, mela. Hemm bosta kwistjonijiet li ġew enfasizzati eh, palma li rekjedu eh, attenzjoni partikolari tarom fuq il-slide nati opinjoni konċiza kemm jista' jkun l-ewwel net il-flessibilità tal-kamp ta' applikazzjoni possibilità tal-istati membri illi eh, jżommu fuq il gvern nazzjonali s-servizzi tal- kam ta' applikazzjoni antik il-problema hija illi m'hemmx miktub fit-test li huma il-kriterji li jistgħu jiġu użati biex jivvalutaw pereżempju disponibilità ta' dawn is-servizzi il-bżonn fuq livell nazzjonali li hemm bżonn naraw biex nżommu u m'hemmx spjegat li mumma l-kundizzjonijiet normali fejn dawn is-servizzi jistgħu jinżammu. Jekk nżommu dawn is-servizzi għal perjodu mhux definit ta' żmien, dawn li kondizjoni tista' tagħti lokal iktar diskrepanzi fost l-Istati Membri dan huwa distruzzjoni ta' appoġġ finanzjarju tal-Istati Membri speċjalment għal dawk li għandhom sviluppi baxxi ta' komunikazzjoni elettroniċi. It-tieni kwistjoni għad definizzjoni tal-funzjoni tal-aċċess għall-internet tal-Istati membri. Waqt li dan huwa approċċ mill-eruq stess li jista jirrefletti potenzjament dak li jixtiequ l-utenti aħħarin għal dawk li ma' servizzi elettroniċi, l-applikazzjoni din id-dispożizzjoni tista' tirrappreżenta sfida għall istati membri hemm ir-riskju ta' inkonsistenza fuq livell nazzjonali u ta' erożjoni tal-kodiċ ta' komunikazzjoni fuq livell Ewropew. Jekk taraw l-istudju tal-Kummissjoni Ewropea fuq ir-reviżjoni tal-kamp ta' applikazzjoni Smart 2014-0011 Dan l-istudju jagħti xi fuq kif uh, kapitli differenti jistgħu jiġu definiti u għalek huwa tkun tajnuna li kieku ikrem iktar gwida lill istati membri għal dawk li huma kriterji u metodoloġija għas servizzi bażiċi li għandhom bżonn jiġu appoġġjati mill din funzjoni jekk jogħġbok slajd li miss issa fuq l-introduzzjoni ta' distinzjoni bejn miżuri ta' affordabilità u disponibilità Din distinzjoni nistaw nil-qawa fl-aħħar mill-aħħar hemm rikonoxximent ta' eh, raġunijiet ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, miżuri ta' affordabilità l-utenti, eh, zoni mhux kummerċjali fejn eh, hemm investituri investuri jistgħu jitilqu, imma tkun ħaġa loġika li nużaw iktar instrument wieħed biex insolvu l-problema, speċjalment meta konsidraw il-fatt illi min għandu esperjenza u row illi l obbligi universali mhumiex effettivi uh, f'oqsma mhux kummerċjali. Apparti l-affordabilità kif ukoll id disponibilità dawn il-miżuri kif huma eh, huma uh, mimlijin uh, lakuni għandi ħafna slides ma bħal-ħinet jafas mis idħol f'dettal imma nixtieq ngħid biss li huma dawn id-djufijiet il-miżuri ta' disponibilità mhumiex se jaħdmu mħabba li mhumiex uh, attraenti biżejjed finanzjarjament għal kumpanniji u attwalment mhumiex effettivi biżejjed ehm, mill-perspettiva tal-utent ħari hemm wis diskrezzjoni fidejn l-istati membri mhuwiex ċar fejn l-utenti ħarin huma intitolati għal dawn is-servizzi universali u x'qed jiġri eżattament u kif jista' jiġi invakat. It-terminoloġija wkoll għandha bżonn tiġi ċarata anki jekk dan il-punt ta' kritiku huwa għal servizzi universali kollha slide, slide li miss, jek joġbok, grazzi ħafna. Issa nitkellmu fuq il-finanzjament tal-dispożizzjoni mill-budget pubbliku esklużivament. Din id-deċiżjoni nil-qawa għax ġib maħħa vantaġġi ċarija waħda ġusta, ġusta l-kompetituri, Eh, tnaqqas id-distorzjoni tista' tiġi implementata faċilment u bl-irħis iktar mill-finanzjament settorjali, diffikoltà u l-inija hija li nikonvinċu l-istat membri illi jħallsu minn butom għax il-biċċa kbira għalli sa dawn il-skemi ta' finanzjament huma settorjali anki jekk eh, din in-nefqajja pjuttost baxxa. Issa niġi għal slide li miss. Nitkellmu bħala eh, l-aħħar punt ma mhux l-inqas importanti kitkellimna fuq il-konċett u fuq il-politika, ma bżonn nitkellmu fuq ċerti ġuffi tal dik li terminoloġija illi joqtu l-effettività tas servizz universali. Artikli pereżempju jirreferixxu għal eh, end user utent aħari. Fi definizjoni tal-artiklu 2 tal-kodiċi dan jista' jkun mhux biss persuna naturali kif ukoll entità legali speċjalment fil-kontest tal-affordabilità eh, din hija ħaġa sensata legalment u biex ikonna eh, dawn il-kriterji ta' affordabilità sati membra bżonn jagħmel monitoraw eh, tariffi brabta ma' dħul tal-utent aħħari ma' nafx kif jistgħu jagħmlu monitoraġġ separatament għal entitajiet legali u għal persuni naturali u il utent aħari li għandu tħul baxx jistgħu jingħata pereżempju eh, vouchers. Forsi entità legali tista' tirċevi sussidju mill-gvern u għalhekk jistaw jiddaħlu dawn tip ta' kriterji u jikkwalifikaw pereżempju bħala miżura ta' jnuna mill-istat. Nista' niqaf hawnhekk, grazzi ħafna. Thank you. So we've now got some time for questions from members. Grazie, mela xi mistoqsijiet mill-membri, Sinjora Xaranzova. Grazzi ħafna eh, kulħadd anka lill speakers tal-kummenti ta' introduzzjoni tagħhom, anka interessanti li nisimgħu min-naħa tal-Kummissjoni wkoll għall-punti li semmew. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi, il-flus, il-flus Il-flus jina nifem dak li qalet il komissjoni il li l-Aċċess tal-Internet illum il-ġurnata titqis bħala bene pubbliku, però l-Istati Membri jdu jħallsu mill-budget tagħhom manka xie xi tħassib eh, minn naħata l-Istati Membri, pa' esempio Greċja li jgħidulek minn fejn għom dawn il-flus. Kif tistaw tilqaw għal dan it-tip ta' tħassib u kif qed tevolvi wkoll diskussjoni fil-Kunsill fuq dan. Is-Sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna tal-li sa għanna daqsxejn iktar dettalji fuq dan il-punt. L-istess punt xieġri eżattament. Fuq naħa waħda għandna semestru Ewropew għandna politika ta' austerita illi fil-sin li ġejjin ħajkun iktar diffiċli illi l-istati membri jinvestu fuq dan eh, fl-isfera pubblika għaliex. Huwa diffiċli illi jkun hemm investimenti għal ħafna snin għal dawn it-tip ta' oqsma. Ikollok bżonn iż-żmien, irid ikollok anke ambjent stabbli sabiex dan l-investiment jaħdem. Is-suq jista' jagħmel ħafna, però irdu nqisu wkoll iċ-ċirkostanzi u l-kondizzjonijiet. Il-Kummissjoni għandna bżonn nagħmlu regolament ta' dan f'kodiċi jekk fuq naħa waħda għandna l-politika tas semestru Ewropew F'għandek għandek speċifikazzjonijiet u anzi eh, rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż, mela dan għandu jkun fil-politika ekonomika għaliex din hija xi ħaġa bażika jekk inti trid jekk intom tridu illi l-5G tkun xi ħaġa normali mela għandek bżonn din it-tip ta' faċilità. Na bżonn kodiċi allura mbagħad naraw eżattament xi jiġri jew inkella dan marbut mal-politika sabiex li sa' membri jkun jistgħu jagħmlu investiment għal settur pubbliku. Jiġifieri jekk naħdmu b'dan il-mod. Allura aħna qegħdin nistennew li differenzi fl-Ewropa ħajkomplu jiżdiedu. Ir-realtà hija differenti. Fil-Greċja tara li ma jistax investu jew inkella tittuża l-flus mill-lefsi jew inkella fondi oħrajn sabiex tagħmel dan it-tip ta' investiment. Għalhekk ma nafx dan huwiex l-aħjar posta kif nagħmlu regolamentar, mistoqsija oħra. Fuq in-newtralità għal li ma tip ta' mezzi tuża u dik teknika saru xi kummenti fl-ewwel ta' informazzjoni li issa morna wisq lil in xi ħaġa li nixtieq nisma' ħadd ieħor jitkellem fuqha. Jekk aħna qegħdin nużaw tip ta' teknoloġija waħda, mela qed hemm affarijiet li jafu jevolvu il-qudiem l naqlas biss nafu eh, bihom għalhekk forsi l-esperti jistgħu jikkumentaw dwar dan ukoll. Signora Mizzi, jogħġbok. Thank you, Chair. Grazzi, Signor President, grazzi u koll il-kellima ta' dawn li prezentazzjonijiet interessanti. Jina nishtiq nifoka fuq ir-rekwiżiti ta' disabilita, flat ta' aċċessibilità kif ukoll fil-kodiċi. Nixtieq nitlob ukoll il-Kummissjoni sabiex tikkjarifika il rabta bejn dawn iż-żewġ biċċi ta' leġiżlazzjoni għaliex bħalis qegħdin iddiskutu it-tnejn ġewwa dan il-kumitat u diskussjonijiet tagħna qegħdin eh, iduru mal-fatt li kanniex ikonna dawn id-dispożizzjonijiet ta' aċċessibilità tal-telecoms fiż-żewġ dokumenti u għalhekk nixtieq kjerifika ta' dan minna tal-Kummissjoni u eżattament x'inhu ma l-intenzjonijiet ta' x'ħajmur fejn. Għandi wkoll xi mistoqsijiet ta' Sur Alejandro Moledo forsi anka jixtieq jikkumenta fuq dan il-punt, però mistoqsija oħra. Il-miżuri proposti fil-kodiċi huma adegwati u għandu jkun hemm iktar li għandu jkun inklusa biex il-kodiċi tkun iktar, jkun iktar komplet għal komunikazzjoni, kif ukoll servizzi eh, servizi ta' servizzi elettroniki u dawk ta' emerġenza sabiex nistaw nkunu nistaw naqsu id-distak digitali mal persuni li għandhom disabilità fis-soċjetà tagħna. Grazzi signora Reda. Grazzi signor President, grazzi wkoll il-kallima. Jiena għandi punt mistoqsija mela l-ewwel il-rabta bejn il- kodiċi u l-att huma hija xi ħaġa importanti ħafna nistgħu naħdmu fuq dispożizzjonijiet ta' servizzi universali fil- komitat tagħna, però għandna bżonn li jkollna wkoll ftejma ambizzjuż fuq l-att ta' aċċessibilità. Naħseb li hawnhekk qegħdin inħallu ċerta distak u infatti fuq dan nixtieq nappoġġa ukoll il-kummenti li saru mill-naħa tal-Forum ta' Disabilità Ewropew. Issa xi kummenti oħrajn anka marbut ma' dak li qal l-espert mill-Repubblika Ċeka jiena nara illi hemm ċerta problema, aħna ma rridux noħolqu impressjoni illi aċċess ta' internet li jaħdem tajjeb ikopri ċerta servizzi u mhux oħrajn, naħseb idu nqogħdu attenti illi ma noħolqux xi tip ta' devjazzjoni eh, tal-prinċipju ta' neutralità fuq l-internet. Forsi minflok li jkollna lista ta' servizzi għandna jkollna lista ta' prinċipji funzjonament li permetti eh, li persuni jużaw anka servizzi tal-gvern, prinċipji simili. Umbat ikun hemm anka aġġornament ta' xi jfisser dan kollu f'termini ta' bandwidth. ma nafx kemm tajb li nagħmlu xi limitu ta' bandwidth fil-regolament anka affarijiet relatati mal-medja soċjali huma vagi iżejjed jiena mħazba wkoll fuq id-definizzjoni tal-aċċess tal-internet funzjonali jikkonċentra biss fuq il-veloċità ta' downloads u mhux fuq il-veloċità ta' uploads. Um, mod ta' kif aħna nistgħu jkollna aġġornament iktar regolari eh, ta' dan anke fejn għandu il-bandwidth bħalma semmejt. Grazzi, signora Guappini. Mela, jiena rajt il-dikrazzjoni eh, stampa tal kummissjoni u għandi mistoqsija dwar dan fil-bidu inti qed qegħdin tgħidu illi sabiex nilħqu il-miri tagħna hemm bżonn li jkun hemm investiment ta' 500 biljun. U diġà hemm deficit ta' 155 biljun. Mela jekk qegħdin ngħidu eh, jekk ħanibdew bil- u nafu diġa li għanna deficit. Mela allura kif sa jkun hemm kopertura, kif tista' solvi problema bħal din għaliex naħseb illi Isna għedin nejdu li mux ħajn nexna niksbu dan kollu. Anka sa nieħu l-opportunità ġara darba u xaħat mill-Facebook. Aħna dem nitkellmu favur regoli iktar ġusti għal partit interessati kif ukoll għal ambjenti tar sigur fuq l-internet u nużaw il-Facebook ta' kuljum jiena nirċievi notifikazzjonijiet li l-Facebook huwa diżastru. Manka accounts li jkunu irdupjati għas tista' tiktab fuq il-wall tiegħek sess tal-Facebook ma jaħdimx b'mod tajjeb kif ħajkun hemm regoli iktar ġusti għall-utenti kif ukoll partit interessati u kif nistgħu napplikaw ukoll ir-rekwiżiti tas-sigurtà dan huwa test tagħkom stess għaliex ma nistax nifhem għaliex in-nies ma tantx huma kuntenti b'dan is-servizzi. Grazzi. Okay, so I just want to go back into the Tajja, pus, mela, rrit imur l-ura fuq il-punt tal-dwar li finanzjar l-għaliex eh, il-kwestjoni għamnek hija min ħajkun daħlas biex eh, dawk in-nies li qegħdin eh, partijiet remoti fejn suq mhux ħajkopri l-ispejjeż dawn dan is-servizz xorta ħajkun qed jirġi offrut u jekk inti biex nejtek eh, għandek din is-sitwazzjoni għalfejn eh, ħanejtek eh, ħajkollok 80 ħajkollok 98% tal popolazzjoni tal pjata tal-popolazzjoni illi jisaqsu għala ħajkollu noħroġ il-flus minn buti biex dawk il-bqija 2% ġifiri l-oħra jkollhom l-istess servizz, ġifiri forse ma nafx aħjar, li din responsabilità nħallu għafidej l-autoritajt pubbliċi u biex jaraw naqraw ma kif jaqasmu eh, il-fondi u jekk jkollok per eżempju fond settorjali naraw naqra kif eh, ħajsiru l-kontribuzzjonijiet u skont is-servizzi li ħajkunu eh, qed jiġu offruti, ġifiri għandek servizz bażiku eh, li qed jiġi per eh, pereżempju fejn fejn anki servizz ta' VOD eh, f'dak il-każ għalfejn dawk il qed jistrimjaw il-videos jekk m'għandhomx servizz tassew komprensiv għandhom iħallsu, però jekk iva, mbagħad fuq l-oħra jkollhom servizz kompluta għandhom iħallsu, allura ma nafx, tistgħu forsi tħallu din l-għażla illi l-istat membru jara naqra huwa xikunu l-bżonnijiet skont setturi differenti ħalli mbagħad ikun jista' jalloka il-flejjes eh, kif suppost eh, u forsi wkoll biex eh, ikun hemm il-possibilità li jintużaw odod differenti ta' finanzjar ġifieri, fondi differenti possibilment. Ma nafx jekk tistawx forsi tibdew tindirizzaw dawn eh, il-mistoqsijiet eh, fejna fjen eh, għannat minn minuti, minuta l-kull kellim. Tajjeb. Senjor President, nasab ħafna mill mistoqsijiet kienu indirizzati l-inna bħala kommissjoni, allura jek te permettu li forse nistaw neħdu naqri ktar ħin biex nwieġbu fuq il-kwistjoni dwar finanzjara għal servizz universali. L-ewwel qed li rridu nasaqsu l-inna irwieħna għax qed nifinanzjaw eh, jekk għandna swieq kompetittivi eh, li diġà din hemmhekk fl-istati membri tagħna allura naħseb li l-bżonn li jkun hemm eh, ċertu sussidji skont l-istimi tagħna joħroġ li ċertu stati membri jistgħu jaraw li hemm appoġġ addizzjonali li jista' jingħata f'termi minoritarji li fil-fat ma jqawx taħt ir-radar tal-semestru Ewropew għarraġunijiet makroenomiċi. Issa, jekk qed nitkellmu dwar l-iskerar ta' netwerk smajna li l-obligi sissa f'dan il-qasam ma kienux suċċess qed naraw fil-fatt il hemm appoġġ qawwi fl-istati membri biex eh, jieġi sviluppati għajnuna, skemi ta' għajnuna statali eh, għal zoni rurali, għal broadband, eh, pal per eżempju Ferren Unit. Ġveri naħseb illi fuq dan il-punt hemm konsens fost il-pubbliku u anki fost il-klassi politika fuq jekk għandix ikonna fondi iktar mifruxa, jew l oħrajn iktar speċifiċi għas diversi atturi, Dan huwa punt ta' tħassib eh, illi inbidlu eh, il-fondi eh, skont ir-rata tal rata ta' felicità, rata ta' bits, naħseb din hija sfida. Fuq in-natura tan-netwerk, parti li finanzjara, is-Surva Nistara jitkellem dwar il-punt ta' neutralità teknoloġika, nixtieq nisqu aħna li jekk b'mod eċċezzjonali eh, kun maħsub li kun hemm dispożizzjoni għal pożizzjoni fissa eh, ta', ta servizz eh, iva jista' jkollok teknoloġija neutram, neutrali, relevanti minn jekk eh, inti eh, xa tikseb eh, il-konnessjoni minn satellita jew minn jew oħra, però naħseb illi kollox ma kollox irid ikun ċertu ftuħ fil-proposta, illa li jiex jekk qed nitkellmu dwar servizz mobli għanna realtà differenti fl-istati membri rridu nikkonsidrawhom. Fuq il-kwistjoni dejjem uh, ta' neutralita aħna naħsbu li s-servizz eh, ta' internet, eh, servizz funzjonali, eh, aħna ħloqna ftit distinzjoni bejn is-servizzi ġenerici u oħrajn speċifiċi speċi sempliċement għal fini ta' benchmarks Pero kif għalet il-sinur għedaj, forse nistaw nġurnaw il-test hemm ħafna modi kif eh, wieħed jista' jindirizza situazzjoni, pero nasab li il-test ħari li jgħat fit-test f'tekst huwa li inti tieħu benchmark fl-istat membru eh, is-servizz il l-maġġor parti tan-nies igawdu. Mbagħad hemm numru ta' standards dinamiċi illi skontom li sati membri jistaw eh, ivarjaw l-evalwazzjoni tagħhom. Daqt naslu għal 30 eh, megabit eh, is-sekonda, bat ħajkun hemm l-użu ta' jista' jkun hemm l-użu ta' għodda eċezzjonali biex nilħqu dawn din il-mira kullimkien f'kull settur. and the Accessibility Act. Uh, fuq uh, il-kodiċi ta' accessibilità ġifiri fuq il-fat li dan is-servizz ikun anki disponibbli għan nies b'disabilità u oħrajn naf li kollega mill-forum ta' disabilità jista' jkun iktar preċisa, naraw li l-att ta' accessibilità jenumera numru ta' standards tekniċi l-kodiċi. Imbagħad joħloq numru ta' obligi addizzjonali bħal pereżempju eh, it-tamir tekniku eh, li jiġi eh, li jrid ikun hemm biex ikun hemm implementazzjoni ta' dawk l-standards l-idea hija li dan kollu jimxi jitfit però l-iskadenza mhux dejjem jippermettu dan. Jena fil-fat għaraqt eh, bizzejet ħadd iktar Muhammed Smut ġibir naħseb aħjar nafa hawnhekk. Iva fil-fat eh, jena nixtieq nitolbok illi eh, dan kollu l dek fatt tgħidu bil-miktub illa li jena forsi l-unika membru ta' dan il-Parlament li fil-fat ħadem fuq kif jinkisbu fondi fi setur tal-edukazzjoni fuq dak li għat li jekk wieħed jiffinanzja il-punt tal-affordability, eh, naħseb li eh, Iva, il-kussjoni iktar komplessa, eh, naħseb li anke għax kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq dan il-punt ta' min li ikonna xi ħaġa bil-miktub u jiena ma sax nifhem kif l-affarijiet mill smajtek tgħid jagħmlu sens forsi zerċ eh, punti eh, sur mali naħseb eh, illi l-aċċess għall-internet funzjonali il fat li ma jkunx inferjur għall-aċċess għall-internet kif tafu nies li huma friskju ta' faqar jew inkella li huma għandhom disabilita jew kell għandhom bżonnijiet speċjali Sepp eh, li dawn għandhom ikollhom l istessa eh, aċċessa l-internet bħal nisuħra fuq eh, servizz li jifarħu kulħadd il-punt tal-affordability naħseb illi il-fiber optic mhuwiex eh, għodda tajba għal l-affordability nafu li fl-Unjoni għanna għodda toħrajn biex niksbu l-universalità għanna u koll il-font ESF per eżempju ġifiri il-Grant Investment eh, Juncker kif il magħruf nasib servizzi universali għandhom jintużaw għal uh, biex kun hemm servizz eh, li anki jkun jistgħu jifirħu nies b'iżabilità. So that means that you're assuming that the market will fund. Iva, ġbir inta qed tgħidu eh, issu ehm, jizgura illi teżister konnessjoni, eh, imma mbagħad l-istat jagħti sussidji u jara li hemm il-flejjes biex fil-fatt is-servizz jiġi offrut uh, Però ma nafx kif dan kollha ħadem fiż-żoni rurali, skużaw xorta waħda ma nistax nifhem kif dirbiċi xogħol ħadd tkun qed taħdem. Grazzi mhux ħanżit twis eh, naqbel bisħi ma dak illi qalet partikolarment il-Kummissjoni, però naħseb illi eh, l-internet funzjonali din hija terminoloġija illi ġejja bil-qafas li dirġa għana, pero fil-fema tagħna eh, internet funzjonali eh, u aċċess għall-internet u jgħat taħt regolazzjoni eh, li għandna ġifiri naħseb illi mandu jkun hemm l-ebda ambigwità fuq dan il-punt. Mikrofonu għal-President? Iva forsi kellim li jmiss jista' intervjeni biex inwieġeb għal-sigurtà fuq il- mistoqsija fuq eh, sigurtà fuq l-internet aħna fil-fatt ngħidu din il-kwistjoni ta' sew b'serjetà kbira u naħdmu mal-gvernijiet u anki mantitajiet oħra biex eh, f'każ ta' ksur anke la tanqas ta' sigurtà nindirizzaw dar punti di miex eh, il dan dan mhux il-qasam ta' ta' ekspertisti, però fil-fatt nista' mullura dan il-kumment il-kollegi u intikom t-tweġiba. Sur Salomon. Aħna fil-fatt eh, mill-punt di vista ta' protezzjoni tal ta' li tħares il-konsumatur nasbu illi il-kelma functional mhijiex definita eh, fil- eh, flat leġislativ, allura forse nistaw naraw naqra xinu l-inqas servizz, liktar servizz bazzu kulli jista' jiġi offruta għal kulħadd imbagħad jista' jkun hemm revizjoni annwali skont il-bżonnijiet tassu suq punt fuq li finanzjar għandu jkun fidej sa membri li ddeċiedu eh, jek dan u x'ħajsir jekk il fles u x'ħajt jieħdu mill-budget eh, tal-istat eh, jew le biex naraw naqra kif nistgħu nilħu l-għanijiet ewleni. Alexandro. Alexandro. Grazzi ħafna fuq il-kustjoni tal-distak digitali. Verament jeżisti dan fost il-persuna li b'dizabilità 33% tal-persuna b'dizabilità għandhom xaċċess għall-internet u fil-fatt ħafna li ma jistawx mod indipendenti jagħmlu dan. Ġifieri għandhom bżonn lajnu ta' xi ħadd pereżempju għala interview online u anki fċertu eh, stati membri inti għandek bżon t-reġistra bil-qoddim biex kollok eh, aċċess, ġifiri naħseb dan ir-rigward li dun inkludu ċertu dispożizzjonijiet fil- eh, din il-proposta ta' kodiċi Ewropew ta' komunikazzjoni elettronika tal-inqas għal ċertu servizzi biex naraw li l-operaturi jirreġistraw il-konversazzjoni kollha kemmi fin-network u mbagħad hemm ukoll l-interoperabilità tas-servizzi, ġifieri nixtiequ illi eh, kolħat madwar id-dinja juża eh, text real time u li kunem eh, kuntatti u koll numri ta' emerġenza permezz ta' dan real time text. l aħħar punt u għal punt dwar komplementarità mal lat tal-accessibilità rridu naraw li jkun hemm konformità mat tekst leġislativi biex ikun uh, aċċess eh, ta' servizzi min-naħa ta' kurħat u servizzi tajbin, mbagħad eh, rridu naraw ukoll kif eh, ir-rekwiżiti tal-accessibilità u l-fatt li wieħed ikun jista' jgawdi mis-servizzi biex dan kollu jkun imniżżel flat ta' accessibilità. Grazzi. Signora Olga Baturajva, nishti eh, nindirizza l-punt ta' me fejn irridu nsibu eh, il-flus fu eh, il-kussjoni ta' affordability kif ukoll ta' servizz tal-internet li jaħdem li huwa funzjonali. Għannet rridu naraw naqra servizz universali kemm ħajqum dan kollu jara naqra kemm fuq disponibilità u fuq irrida tagħna tieni punt jekk aħna aħna nibbażaw ruħna biss fuq l-affordability l-flejjes xorta waħda jiddependi dwar xħan inkludu f'dan il-functional internet access, ġifiri kemm ħajkonna veloċità ta' upload u download, ġifiri kollox eh, varja skont dan, ġifiri megabit, 20, 30, punti ieħor fuq kemm ħa jiswielek dan is-servizz universali aħna ma nafux eżattament kemm qed nafu prezentament din hija problema. Dak huwa l-kuntas prezenti issa li stati membru mhux kollha tivaw l-iskemi ta' fondi tagħhom u mhux f'kull stat membru la ISPs talbu kumpens u biex jirċievu il-kumpens huma għandhom kondizjonijiet tassew strettije. Eh. Rridu jaraw li kien hemm fil-fatt pisa eh, mhux ġustifikat kontrijom biex ikollhom eh, biex kun jistaw jċedu għal dawn il-fondi. Barra minn hekk, sa fejna m'hemmx dejta pubblika li tgħidilna kemm dawn il-pajjiżi illi attivaw dawn il-Universal Service Funds. Fejna fjen Spanja hija l-unika pajjiż illi mod konsekwenti eh, reġistraw kemm nefqu fuq eh, servizz universali eh. u sa fejna fien ċifri naqsu anke wara kien hemm wara kien hemm l-introduzzjoni ta' dan il servizz fedan kamp applikazzjoni ta' servizz universali. Ġifieri l ewel irridu nikalkulaw l-ispejjeż studju anke li sar mill komissjoni fuq revizjoni tal-kamp applikazzjoni tal-Kodiċi Universali ġifier naħseb dan huwa punt li tiġi konsiderat minn dawk li faslu il-politika, mbagħad forsi komment ieħor fuq in-neutralità tal-internet fil-kontest ta' aċċess a servizz ta' internet funzjonali dan huwa punt li ġie indirizzata minn oħrajn qabli. Naħseb illi aċċess tal-internet funzjonali jista' jiġi eh, definit eh, fuq livell nazzjonali u jista' jagħti għalhekk eh, flessibilità u ċertament dispożizzjoni dvarja minn sat mebra li ħars kontu huma x'inkludu fuq livell nazzjonali fl-aċċess għall-internet funzjonali. Pero naħseb li l-Unjoni għandha tipprovdi ċertu tmexxija fuq il-metodoloġija fuq kif is-servizzi bażiċi għandhom jiġu mażula. U naħseb li din il-kussjoni diġà għamet ġviri dan min għandi profdieħ u għandu ikunem xie regoli bażiċi għandu ikunem xie linji gwida dawn huma kollha possibiltajiet tajba. Grazzi ħanaddi issa għattini parti ta' diskussjoni ġifiri dwar id-drittijiet tal-utenti aħħarija kif ukoll il-konsumaturi u il-negozjanti u d darba ħa bidel l-ordni tal-kelima ħalli bekk nimxu b'mod iktar ehm, indaqs mela l-ewwel is-sinjura eh, Kajlita mill-esperta tal-izvilup eh, fl-izvilup ta' fil-Departiment tal-izvilup eh, fil-Estonian Emergency Response Center fl-Estonja. Mela, naħseb eh, inti tista tatina naqra iktar riflessjoni fuq kif nistaw nmirbu f'każijiet ta' urġenza fil-fatt nishtiq nibda billi ngħid l-organizzazzjoni Tana hija responsabbli għas servizz ta' 112 servizz ta' emerġenza fl-Estonja u fil-fatt huwa nura lija li qed hawnhekk għaliex eh, jiena kelli ċans li nitkellem eh, dwar l-EML li huwa fil-fatt l-iktar eh, proġett importanti li kelli fil-karriera tiegħi fl-emerġenza fil-fatt il-karriera tiegħi ma kienax qasira f'dan is-settur tmur lura għal 10 snin ilu nixtieq ngħid li eh, importanti eh, li intejbu eh, il-lokalizzazzjoni ta' min iċempel nafu li l-element ewlieni ta' tal ta' telefonata ta' emerġenza ija fuq eh, fejn jinsabu dawn in-nies eh, u xi kultant stan ir-rurali kellek żona eh, li tkopri 10 ehm, kilometri kwadri ġiviri nasab miex ħaġa tajba illi noqodu naħlu l-ħin illi nispeċifikaw il-fejn jinsab minna t-ċempel qabel ma kunu nistaw nofru lajnuna. minn ġunju tal-2016 aħna għanna din possibilità fl-Estonja li konna li konna nistaw t mina b b'mod iktar eżatt. Ehm, aħna fil-fatt stajna nimplementaw l-EML, Advanced Mobile Location. Kif ngħid din mhijiex xaħġa ħaġa komplikata fil-fatt tiżisti f'kull eh, mobile li ħadem bis-sistema Android. Sempliċement eh, il-pajis eh, irrit jiskjera dan is-servizz f'dawn il-każijiet ta' emerġenza u dawn dan huwa għatajja pella li xinti m'għandek għalfejn t da xejn u huwa b'xejn u ukoll li met inti eh, ċempel 112 jew nkella servizzi oħrajn eh, ekk kif inti għet ċempel eh, is-servizz jillokalizza fejn jgħat min ċempel xeqnejt li f'Marzu tal-2017 li jemmel ġi skjerat ukoll fir-Renju Unit fl-Awstrija, Litwanja u hemm oħrajn illi għaddin mill-fażi tat-testjar. Nixtieq insemmi eh, wkoll li meta aħna skerajna dan is-servizz kien hemm eh, ħafna li kienu favur din l idea kien hemm ħafna interessati. fl-iżvilupp ta' titjib ehm, ta' lokalizzazzjoni ehm, ta' mina ta' ċempel. F'ġurnata nirċivu madwar 700 eh, lokalizzazzjoni jemmel u kważi design fil-mija tagħhom eh, ma eh, distanza ta' 50 metru. Iva, jena 50 eh, metru, pero eh, nafu illi per eżempju ehm, fuq eh, l sampa fi xelluk hemm l-lokalizzazzjoni bil-Bluetooth, ġifiri iċ-ċirku blu, mentre iċċerku viola u għal-EML, ġviri tista' taraw il-preċizjoni. Ehm, per esempio, rċevejna talba mela li kien hemm towser li qabdet taraw din din iż-żona bil-blu rejd ġviri fejn għandek raċ ta' bejmet bħar mit metru. It-tfal però li kienu għati ma kienux fil-fat f'den il ekwalita u fil-fat meta ċempluna kienu tassew kienu ta' sew dispeċuti zambat permessa li jemmel sibna il-lokaletta tagħhom permessa tal wi anki biex nkunu nistaw għom. Eh, u intervenina bizzejiet u għal-grazzja tal-la u maġġara xejn. Eżempju ieħor każ veru dan ieħor il-ċirku blu hija lokalizzazzjoni li ġiet provduta minn kien qed iċempel radius raġġ ta' iktar minn kilometru u ġej minn zona rurali fil-fatt kien hemm eh, karozza illi żbijat mitriq u ehm, in-nies ma, ma kienux fejn qegħdin, ma kienux midruba serjament, pero eh, kif eh, tistaw tobsru eh, ma setawx kompla d-dejn, karozza <coughs> ma setax tista u għallura rridu xaħat jgħinu, pero ma setawx kifat qabel jgħidu x'inija l-ekolizzazzjoni eżatta tagħhom. U allura permess ta' GPS stajna nħolqu l-ekolizzazzjoni iktar eżatta safejna fjena, u minniġat naraċar mill-iskrin, imma ir-raċ kien dak ta' 9 metri. Għanna ħafna kazijiet bħal dawn fejn li jemmel ta' sew enna. Aħna tal-fema li fil-fat għandu jkun hemm ukoll handset-based eh, location technologies eh, li kienu parti mill-pakett tal-proposti eh, fil-kodiċi Ewropew ta' komunikazzjoni elettronika. Nejt li sar u kol studju li sar taħt il-Help on Montu e EU Project, rajna li tħul snin 95 biljon euro ġew frankati fuq 10 snin u madwar 7500 ħajjiet. Fl-Estonja kif kifat kien hemm appoġġ qawwi li għax eh, kien fl-interess ta' kulħadd li jkun hemm lokalizzazzjoni aħjar tan-nies li jċemplu u naħseb li dan għandi jkun il-każ madwar l-Ewropa. Dak kollox minn ħati grazzi. Extremely interesting, thank you very much. Grazzi ħafna. U issa Sen saqsi l rappresentant tal kunsell Danis tal-Konsumaturi biex jitkellem u. Grazzi ħafna, Signora President, eh, Signora Rapporter, Komitat Imko. Wara, rappresentazzjoni konkreta u interessanti nixtieq nagħmel xi kummenti ġenerali, għandi erba' kummenti ġenerali l-ewwel nilqgħu inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex insaħħu s sistema ta' protezzjoni tal-konsumaturi huwa ċar anke minn dak li għadunna l-organizzazzjonijiet membri tagħna illi hemm badal però ħafna progress tal-protezzjoni tal-konsumaturi u protezzjoni orizzontali mhix biżejjed għal issa dan is-settur. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Issa nġi għat-tieni punt Nasbu il-armonizzazzjoni sħiħa tal drittijiet tal-konsumaturi hija problematiku dan is-settur għax hemm diskrepanzi kbar bejn il-pajjiżi differenti fuq il-level ta' protezzjoni anki l-iżvilupp tas-suq stess f'ċerti pajjiżi u għanna bżonn nkunu konxi tal-fatt li jekk ikon armonizzazzjoni sħiħa jkun diffiċli l autoritajiet lokali illi reaġixxu għal sviluppi ġodda l-prodotti ġodda u każijiet ġodda fuq is-suq. Tielet punt issa. Nilqaw l-estensjoni tal-kamp applikazzjoni biex ikun hemm l-inklużjoni ta' uh, kontenut diġitali bħal WhatsApp u Skype għax dan ifisser illi l-protezzjoni tal-konsumatur speċjalment għal lat ta' konfidenzjalità tal-komunikazzjoni se tkun garantita wkoll għall konsumaturi illi jużaw dawn is-servizzi. U niġi raba l-aħħar punt tiegħi xi ħaġa li ġiet diskussa diġà u nsejnija u issa ġiet imresqa mill-ġdid in-nuqqas ta' suq waħdini fil-telefonati ta' telekom ta' distanza twila transkonfinali illi tista' tkun ukoll hemm bżonn nfakkar illi aħna kuntenti naraw li ħafna membri tal-Parlament Ewropew jaħsbuha bħalna u aħna nirringrazzjawhom anki tal kofirma li taw is-sena li għaddiet. U issa b'dan il-pakket li ġiġi diskuss, issa wasal il-waqt tassow li nsolvu din il-problema biex il-konsumaturi onja u foqra speċjalment eh, f'Ewropa dejjem iktar konnessa. Grazzi. Anna Kevin. Anna Kevin Martin minn Facebook. Grazzi għanna u koll nilqaw dan il-qafas tal-istati membri u napprezzaw l-konsiderazzjonijiet biex nkunu nafu distinzjoni tekniċi dawn is-servizzi. Nibdew imma hemm bżonn nirrikonoxxu eh, l-elementi li huma karatterizzati bħala telekom f'spejjeż kbar u jiġifieri hemm ftit infrastruttura. Ir-regolamenti ġew adottati f'din l-infrastruttura biex ipoteġu eh, l-utenti aħarin. Ma menx din il-protezzjoni li għandhom eh, xkil eh, baxx u hemm kompetizzjoni kbira. Il-konsumaturi jistgħu ineħħu u jagħmlu dak li jridu online u mux suġġetti għal xi kuntratti fuq eh, medda twila ta' żmien bżonn ta' kollaborazzjoni. Għandna napoġġaw li jkun hemm regolament loġiku tajjeb illi jirrikonoxxi dawn id-distinzjoni teknoloġiċi u iżomm il-fatt li jista' jopra pereżempju Facebook, id-distinzjoni pereżempju eh, servizz ta' kommissjoni huwa hemm bżonn ta' aħna nirrikonoxxu distinzjonijiet u diskrepanzi li sta' jkun hemm meta jkun hemm netwerk bħal dan u dak li jirrikonoxxu dawk le. U għalhekk din id-distinzjoni hemm bżonn tkun is-sinsla tal-ħsieb tagħna f'dan l-approċċ. U number-based services huma differenti minn dawk is-servizzi indipendenti għax hemm funzjoni u jagħmlu routing tal-telefonati u jippermettu l-konsumaturi biex iċemplu l min iridu. Imma il-servizzi l-oħrajn ma jużawx il-numri ma jamlux routing għax mhumiex konnessi ma' telefon pubbliku ma jihdux il-numri u jekk isaqsu l-konsumaturi għan numru tat telefon qed jużaw biss bħala eh, numru ta' passaport, per bħala biex identifikaw ruhom. Ħafna mill-ħtiġijiet tal-utenti aħħarin laqas ma jkunu loġiċi u per esempio regolamenti tal-kontijiet, bieċa kbira mandomx kontijiet, bat obligi kontatwali, ħafna minnom mandomx kontratti, garanziji, un fuq portabilità kif kontet najda u servizzi l qasbis jużaw in ċifri numri. Imma permettu li najt bat kemten fuq l-aċċess għas servizzi ta' emerġenza, il-possibilità illi Eh, ovvjament, dak li kuni ċempel għall-emerġenza importanti ħafna meta tina kon president tal-Awtorità tal-Komunikazzjoni Federali, naħseb li Facebook tista' tagħti dan is-servizz biex il-konsumaturi jkun jistgħu jikkomunikaw mal-ħbieb raba tagħhom f'każ ta' emerġenza hemm bżonn li dawn is-servizzi jkunu preċiżi billi aħna nagħtu eh, aċċess lil wieħed wieħed tnejn, hemm bżonn li wieħed ikun jaf fejn eżatt il-persuna li qed titlob lajnuna. Il-post huwa importanti l-ewwel net għax l-ewwel li jaslu fuq il-post għandhom bżonn ikun jistgħu jgħinu jibgħatu l-assistenza għal punt tajjeb. U mbagħad il-fatt li wieħed ikun jaf il-post fejn hija persuna eh, ovvjament kun tista' eh, tbaxxi wkoll in-nefqa u għalhekk il-netwerk pubbliku huwa mibni biex ikun hemm identifikazzjoni awtomatika u konnessjoni mal-minet jipprovdi s-servizz ta' emerġenza għax in netwerk għandu informazzjoni fuq il-post u huwa konness ma' strumenti pubbliċi. Illum is-servizzi pubbliċi li m'għandhomx online access għal din l-informazzjoni li hija disponibbli fuq in netwerk u palma qalu l-kollegi il-hand-based applications bħal Wi-Fi data u GPS jistgħu jtejbu l-informazzjoni ta' fejn qiegħed tal-persuna li għandha bżonn l-emerġenza imma waħedha l-informazzjoni ma tkunx li wieħed jista' jafda fuqha fuqha għal bosta raġunijiet. L-ewwel net il-preċiżjoni tiddependi fuq id-disponibilità tal-konnessjoni tad-data u tista' jkun hemm default id-disponibilità tal-informazzjoni tiddependi fuq jekk l-utent provda permess biex jiġi svelat l-informazzjoni miex ħaġa automatika. U mbagħad problema wkoll hija li eh, min jasal fuq il-post laqas biss jistgħu jġestixxu dawn it-tip ta' komunikazzjoni kollhom jagħmlu aġġornament tal-servizzi tal-ITT tagħhom bl-investiment xieraq. U lek Facebook jirrekonoxxi li fil-futur teknoloġija se jkompli tevolvi u naqblu illi hemm bżonn ikun hemm eh, esperti li jkomplu jistudjaw kif dawn it teknoloġi u servizzi teknoloġi jistgħu jiġu provduti u mtejbin kif ġi ukoll uh, spjegat mill membri l tal-panel aħna napoġġaw approċċ illi iżom il-possibilità illi jkun hemm innovazzjoni. Grazzi ħafna. Interesting. Interessanti, Iva. Meta jiena nieħu il-mobile biex nċempel eh, teenager ibni ġifieri, Jina ma narax differenza meta jina per eżempju namel phone to phone. Issa naf li għanna Skype, WhatsApp, Orange u kol fl forsi ma jkun ixtiequ jitkellmu ktar tard rappreżentanta Orange issa. Orange is less Orange ma tantx jappoċċa daqshekk dawn dispożizzjoni meta qabel mal-partit oħra tal-kodiċi kemm applikazzjoni ta' servizzi regolatorju li jikkonkludu l-aċċess għall-internet komunikazzjoni interpersonali u t-tielet kategorija ta' signal services. Hemm bżonn niċċaraw illi din it-tielet kategorija tkopri biss eh, servizzi ta' trasmissjoni u jeskludi dawk is-servizzi illi jeskludu interpersonal communication kif ukoll bħala eh, servizz tal-informazzjoni society service li ma suġġett id-direttiva fuq li commerce u les kull servizz jagħmel parti għal kategorija regolatorja waħdanija illi tevita protezzjoni konsistenti għall-utenti aħħarin u nuqqas ċertezza għal min jipprovdi servizz u distorzjoni tas-suq u kif ġie propost mill-kodiċi l-utenti ta' telekom bżonn jiġu fl-Ewropa biex appoġġaw is-suq waħdini. L-obbligu tal-utenti aħħarin hemm bżonn jiffoka fuq l-aċċess għall-internet u uh, interpersonal communications, il-proposta fuq artikli 95 sa 100 jitolbu uh, jitolbu raffinara xaħjar inqas mill-iktar u l-Komissjoni eh, ġudikat il-bilanċ bejn il-benefiċċju u n-nefqa għal dawk li huma l-obbligi ta' ġiter u parametri oħra għall konsumaturi u biex ikun hemm ukoll unbundling ta' elementi ta' prezzijiet tal-pakketti u l dispożizzjoni ta' switching mhumiex biżejjed għax aħna din naraw il-proċess ta' switching effiċjenti bżonn ikun kontrollat mill-100% mill-operaturi qed jirċevi mingħajr interferenza mill-operatur ta' trasferiment u l-bundles l-offerti ta' play tle darbiet jew erba' darbiet iktar imma potenzjalment il-bidla ta' kreditu jew ta' vetturi ta' bidla fis servizz telekom miex ħaġa loġika u għalhekk aħna nitolbu valutazzjoni mill ġdid għabbażi ta' iktar dipendenza fuq l-Open Internet Regulation u l-Consumer Law Acki illi ovvjament dan il-Kumitat jafhom sew kif ukoll analiżi soda ta', ta paragun bejn in-nefqa u l-benefiċċji għal min jipprovdi servizz u għall utent taħħari. Um... U issa għanna Andre Mali mill eh, awtorità regolatorja ċeka Iva, mela, fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, Iva, wieħed mill-pilastri tal-qafas regolatorju u il-protezzjoni hija marbuta ma' kompetizzjoni saħħita u nittama li senatu wkoll eżempju. Imma l-ewwel net permettili nussilġi illi armonizzazzjoni sħiħa tar-regol ta' protezzjoni tal-konsumatur mhumiex forsi fl-interess tal-konsumatur. Ovvjament hemm pajjiżi li għandhom livell tajjeb ta' kompetizzjoni fis-swieq kollha inklużi wkoll il-mobili pereżempju Skandinavja, Awstrija, Polonja, Irlanda u oħrajn fejn l-operaturi jitrattaw il-konsumaturi fuq is-swieq mhux bħal oħrajn, imma hemm dawk jintroduċċu miżuri wkoll biex ikun hemm protezzjoni tal-konsumatur bħala kontromiżura u għal dawn l-istati membri armonizzazzjoni sħiħa tfisser illi naqsu protezzjoni tal-konsumatur. Per eżempju, ikun hemm verifiki jew le għal dik li hija pereżempju il-misata ta' 20% biss jekk xi ħadd ikun irid item il-kuntratt qabel il-perjodu stipulat, ma nafx, u għalhekk il-kodiċi ta' Ewropea ta' Komunikazzjoni Elettronika miex id-direttiva u lek li kieku jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa din kienet l-intenzjoni hemm bżonn tkun permezz ta' regolament mhux permezz ta' direttiva u hemm xi klawsuli li huma perikolużi wkoll f'din il-parti ta' protezzjoni tal-ICC pereżempju eh, meta jkun hemm bidla unilaterali għal kuntratt l-utent aħar ma jkunx jista' jitermina l-kuntratt jekk pereżempju l-vantaġġi huma jew le vantaġġ tiegħu u din id-dispożizzjoni ta' tħieħ id-dritt jekk hux ta' benefiċċju għalih jew le. U fimnina mill-esperjenza tiegħi tajt illi dak illi min jipprovdi s-servizz jaħseb li huwa vantaġġ eh, għal konsumatur u forsi l-konsumatur mhux jaqbel miegħu. U għalhekk jekk nagħtu lil min jipprovdi s-servizz dritt illi jiddeċidi hu x'benefiċċju li huwa perikolus pereżempju fil-Repubblika Ċeka għandna għandna liġi sfortunatament fejn il-konsumatur għandu dritt jiġi notifikat biex termina il-kontrat meta ikun hemm bidla sostantiva tal-kontrat li huwa detriment tal-utenta ħari u ħafna abbuż mill-2014 meta bdiet din il-liġi u kellha effett dirett fuq il-livell ta' kompetizzjoni speċjalment għal dak residenzjali pereżempju fil-2014 kellna tliet kwarti ta' miljun u fl-2015 kellna bis nofs miljun u fl-2016 410.000 minn dawn in-numri u għalhekk il-livell ta' kompetizzjoni tbaxxa minħabba dispożizzjoni ċkekna fil-liġi. Fil-opinjoni tiegħi dan imur kontra il-direttiva ta' servizzi universali. U għalhekk forsi l-Kummissjoni Ewropea bżonn tagħmel iktar biex tinforza id-direttivi illi taddu. U naħseb ukoll hemm xi affarijiet eh, ċeknin ukoll fil-parti tal-konsumatur f'ċerti kazijiet, hemm biss konsumaturi koperti u hemm ukoll konsumaturi u l-micro uh, eh, enterprises mhijiex ħaġa loġika anki self-employed freelancers u koll li ma bħala konsumaturi u kollhom bżonn ikunu wkoll koperti u grazzi ħafna u ngħaddi l kelma issa lill kollega tiegħi l-Lantni. Kelma tal-aħħar għall-Kummissjoni. Iva, qatt ma jkollna l-kelma tal-aħħar, eh, President, taf int imma grazzi ħafna ta' din l-opportunità. Jekk tippermettuli, ħana 50 slides fuq l-screen biex niżgurakom minn se nitkellem fuq l-slide kollha kemmi, ma timpoġġi hawnhekk biss biex ikollok impressjoni viżwali għax turi fil-ferma tiegħi mingħajr ma tidħol dettal aspett ta' dak li provajna nagħmlu aspett wieħed għalmenu fil-proposta tagħna Aħna għandna tlet għanijiet mod ġenerali l-ewwel wieħed huwa illi nipprovaw niżguraw illi ikun hemm suq intern fil-qasam tal-utent aħari eh, quddiem is-servizzi u kif intqal dan huwa parti mis-suq iktar ħafif fejn nkunu nistgħu nibru b'skala kif ukoll fuq livell kontinentali raġuni għaliex provajna illi nistabbilixxu għal ħafna minn skopijiet approċċ ta' armonizzazzjoni flessibbli eh, għax dan huwa fil-qafas ta' direttiva illi jagħti grad ta' implementazzjoni ta' għażla ta' implementazzjoni għall-istati membri imma ifissa wkoll standards għoljin komuni illi potenzjalment il- Eh, dawk li jipprovdu s-servizzi fuq livell tal-Unjoni Ewropea jew jasbu li se jagħmlu hekk ikollhom l-għajnuna. Issa t-tieni għan tagħna kien illi nadattaw u nmodernizzaw ir-regoli fis-seħħ sibna regoli fejn kien hemm irdupjar ma' regoli orizzontali ta' protezzjoni tal-konsumatur qed provajna nagħmlu razzjonal Eh, miex parti kbira, pero parti tal-proċess. Sibna u kol oqsma fejn kienem bżon ta' settur li adattaw regoli li hemm bżonn jiġu adattati, bżonn jużi fil-fema tagħna biex nirreflettu mod ġenerali żviluppi fil-soluzzjoni tal-konflitti biex jirreflettu pereżempju L-importanza dejjem tiżdied tal-bundles prodotti ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, jiġifieri jekk ma jkunniex dispożizzjoni ċara fuq fuq l-applikabilità tar regoli fl-aħħar mill-aħħar jkollna sitwazzjoni legali li ma tkunx ċara u l-aspetti tat telekom jistgħu jagħtu lok għal frustrazzjoni. Rajna l-importanza ta' żida ta' ċess għall-internet illi u waqt illi l-portabilità tibqa importanti ħafna u provajna ntejbu il-lat eh, mekkaniku ta' dan l-aspett u biżidiet ukoll fl-ispejjeż il-fluidità eh, ta' dan eh, trasferiment ta' internet għall-utent ta' ħari jibqa' importanti ħafna jekk tassew pereżempju li jaslu eh, ditta toħra se tipprovdi s-servizz meta ma jkunux kuntenti u lek dawn huma biss xi ftit eżempji ta' aġġornament sostanzjali tar regoli. Niġi għattilet punt issa ipprovajna nimmodernizzaw il-komplikazzjoni tar regoli u u ma tistawx tara sow fuq l-iskrin naf, ma tistawx taqraw imma iċ-ċart ekk qed tgħidilna li definixxu l-kategorija ta' servizzi ta' komunikazzjoni skont l istrumenti ta' komunikazzjoni li qed ikunu użati għall aċċess tal-internet, servizzi ta' komunikazzjoni, ta' tipi varji u servizzi involuti fi trasferiment ta' sinjali. Mbagħad mandattaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' regli tal utenti aħħarin skont kriterji ta' operazzjoni. Nafu iva illi waqt illi il-qasam u l-importanza ta' servizzi ta' aċċess ta' internet huwa rikonoxxut hemm żewġ dibattiti għaddejjin fil-Kunsill kif ukoll fis-soċjetà ċivili anke bla dubju ta' xejn dan il-kumitat. Wieħed mid-dibattiti huwa relatat għall-importanza s-sinifikat ta' servizzi ta' trasmissjoni li diġà dan punt ġim dan huwa qasam fejn wieħed jara din il-karta din it-tabella taraw qed nipprova mmur lura issa biex taraw aħjar taraw illi fil-lemin fil-kolonna fil-lemin estrem hemm differenzazzjoni ta' regoli applikabbli u mbagħad il-qasam l-ieħor fejn hemm dibattitu għaddejja distinzjoni li diġà kien hemm kummenti minn Kevin Martin bejn number-based u independent services Aħna nafu, aħna konxi tal-fatt li hemm dibattitu għaddej fuq eh, din il lina ta' demarkazzjoni tal-funzjonament ta' servizzi differenti. Imma nemnu li hemm bżonn ta' xi tip ta' distinzjoni biex nevitaw illi ikun hemm eh, regolamenti li morru wisq lejn lejn servizzi li huma imbeda ħafna mill-servizzi tradizjonali ta' telekom li huma regoli tal-logħba u għalhekk aħna kuntenti ħafna li nkunu nistgħu nimpenjaw ruħna fuq il-karatteristiċi speċifiċi kif ukoll fuq il-line item attribution eh, tal-obbligi imma naħsbu li huwa importanti illi konna bilanċ ġenerali u nżommu f'moħħna illi l alternattiva għal distinzjoni bħal din hija kwestjoni iktar binarja fuq il-protezzjoni tal-utent ħari jekk din il-protezzjoni tapplikax jew le jekk tippermettili. Żewġ kummenti oħra fuq dak li ntqal diġà. Perhaps three. Uh, first of all on what we have L-ewwel fuq dak il smajna fuq il-lokazzjoni uh, ta' min iċempel xi ħaġa importanti illi u koll n-iswa fil-ħidma tagħna fuq il-numru 1 il-numru ta' emerġenza, ir-rilevanza wkoll tal-sistema tal-AML kif ukoll li semmit ukoll l esperta hawnhekk kif ukoll għodda għal standards tekniċi f'dan il-qasam fejn aħna nħossu illi il-suq u għal-est aħna ma ħassajniex illi il suq kien dejjem Eh, l-est tal ċerta teknoloġiji meta ħana ħejjina l-proposta. Punt ieħor nifhem il-kumment tal-kollega ċek fuq il-perċezzjoni tal-utent aħħari ta' xinu taħsara fit-tmim ta' kontrat dimmi xi ħaġa li għandu jiddeċidi l-operatur hija xi ħaġa li tiddeċidi l-awtorità kompetenti jekk bidla hija ovvjament ta' benefiċċju biss għal l-utent taħħari. Jiena mhux qed nikkumenta fuq il-liġi tal-Repubblika Ċeka, però kumment iktar ġenerali issa l-aħħar punt fuq il-long distance calls punt li semma xi ħaġa li aħna diġà isna u anke tkellimna fuqha qabel fil-proposta TSM il aħna meta fassalna l-proposta isna illi fis-snin li ġejjin meta ikonna l-użu ta' smartphones u l-użu tal-internet fuq dawn l-istess smartphones u ħafna possibilitajiet ta' komunikazzjoni u ħajkun hemm anke reazzjoni mill-operaturi tal-komunikazzjoni tradizzjonali fil-paketti ta' ta' prezzijiet din hija xi ħaġa li qiegħda mm, tisfuma fix-xejn fil-proċess tagħna u għandna wkoll l opportunità li nifuka fuq kwistjonijiet oħrajn. Jiena issa nistaqsi lill membri jekk jixtiequx illi nsemmi l-OTTs bazati fuq il-numri u dawk le naħseb li għaw anka il-Microsoft li forsi xtuq jitkellmu fuq dan għal minuta biss fil-qossor. Is-survan nisteroj. Mela, jekk fimt sewa hemm relazzjoni bejn definizzjonijiet fil-kodiċi. E, nista' nitkellem issa jew nistenna. Però Iva, tista' tkellem, però ħa nisimgħu l kellem għal oħrajn Forsi sinjura mill-Microsoft tista' titkellem illi tista' titkellem dwar l-OTT bħal Skype per eżempju, edha warajk. Grazzi ħafna tal-li qegħdin tatuna wkoll opportunità li nitkellmu hawnhekk ukoll anka brabta ma dak li kien sajt survanistero, iva, rabta ċara bejn id-definizzjoni u id-dispożizzjonijiet li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk fuq il-ħarsin tal-utent. Eh, Microsoft u servizzi ta' Skype u huma taħt pilastri differenti skont il-proposta tal-Kummissjoni ta' bħalissa u d-definizzjoni tagħha għandna servizzi li huma bazat fuq numri dawk li ħna nsejħulhom two-way number-based services u però għandna wkoll servizzi li huma eh, li huma indipendenti minn numri Skype eh, servizz illi ħafna nies jafu u anka din is-sala eh, huwa indipendenti minn numri, però għandu ċerta servizzi fejn tkun tista' tagħmel ċerta telefonati fejn ikun hemm eh, numru tkun ċemper fuq dan il-numru permezz ta' l-internet. Anka Orange semmew hawnhekk illi għandu jkun hemm organizzazzjoni totali u anka nifhem ukoll dak illi qalu Facebook li hemm differenzja bejn servizzi dipendenti fuq numru dawk le, però one way numbers huma daqsxejn mit-tnejn u għalhekk ma tant titħares lejn ħarsin tal- tal-utent importanti li jkun hemm ċerta flessibilità u li inti tħares dispożizzjoni dispożizzjoni. Ħanti kon ftit eżempji fuq il-portabilità tan-numri aħna lesti li konna obbligazzjoni bħal din għal Skype fuq dispożizzjonijiet għal servizzi one way numbers ċerta dispożizzjonijiet huma għandhom ċerta problemi biex nimplementawhom bħal pereżempju notifika u anka fatturi ta' ta' telefonati, però mbagħad hemm affarijiet li wkoll ma jagħmlux sens, pa' eżempju l-kwalità tas servizz meta aħna sempliċement qegħdin nużaw l-internet biex nagħmlu dan is-servizzi. It-tmim ta' kuntratt mhijiex obbligazzjoni neċessarja għal servizz OTT fejn ti sempliċement eh, tuża servizzi ħorek is-servizzi ma joġbokx informazzjoni għal kuntratti dawn kollha huma koperti mir regoli orizzontali tal-konsumatur għalhekk lek ma narawx eh, il-bżonn tagħhom għalhekk aħna nilqaw il-membri tal-Kumitat Imko iħarsu lejn kull dispożizzjoni u jiddiskutu jekk dawn id-dispożizzjonijiet jagħmlu sens għal mm, servizz partikolari u aħna lesti anke li nkontribwixxu għal dan l-eżerċizzju li naħdu maħkom fuq dan. Grazzi, issa ma nafx hekk hawnx hawn jixtieq jitkellem fuq dan ukoll. Ġulja mbagħad dita. Mela, għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel l membru tal servis ta' Emerġenza tal-Estonja. Jiena kuntenta nara din is-soluzzjoni, dan l-użu ta' dan is-software. Fornitur li xtieq juża dan it-tip ta' servizz irrid iġor xi piż finanzjarju hemm xi spejjeż involuti mbagħad hemm punti ħorru li wkoll issemma minn numru ta' kelliema. Jekk qed nifhem sewwa l-Kummissjoni semmiet l-obbligazzjonijiet għal servizzi indipendenti minn numri il-tmim tal-kontrat kif ukoll l-informazzjoni konfidenzjali. Bil-prinċipju, iva, nemmen li għandhom ikun hemm dawn tip ta' obbligazzjonijiet, però meta qegħdin naħdmu fuq il-proposta wkoll fuq il-kontenut digitali, il-servizzi ta' komunikazzjoni elettroniċi huma esklużi mill-ambitu, però hemm ukoll id-definizzjoni antika li ma tinkludix dawn it-tip ta' servizzi. Fit-test parlamentari il-perjodu ta', ta konklużjoni kun ta' 12 il-xar. jekk fil-kodiċi mbagħad ikonna perjodu ta' 24 xar mela allura mhux qegħdin innaqsu il-livell ta' ħarsien għall konsumaturi anke fuq l-armonizzazzjoni totali jiena naqbel illi aħna m'għandniex ikonna livell iktar baxx ta' ħarsien ta' konsumaturi u għalhekk fid-dawl ta' dan utli illi nisimgħu eżempji speċifiċi bħalma smajna mir repubblika Ċeka fejn il-livelli ta' standards jonqsu minħabba il-deċiżjonijiet li nagħmlu ħalli ma ninsew xejn. Grazzi. Dita kjoġbok jien għandi żewġ mistoqsijiet. Mela, l-ewwel jdu naraw il-differenza fil-kompetenzi bejn l-imko u it-tre. Fuq is-sezzjoni tal-utenti aħari, ħaġa li aħna mhux qegħdin inkludu hija artiklu 40, er-, ġifiri s-sigurtà anka brabta ma dak illi għal il-membru ta' Facebook jekk ma jkunx hemm emenda mela s-servizz tagħkom mhux biex irid jassigura l-komunikazzjoni, però irrit jagħti wkoll security backdoor għal dawk il-servizz ta' sigurtà tal-Istati membri. Allura dan x'tib ta' impazza jkollu fuq servizz bħal tagħkom jekk u adottat dan il-mod. Naħseb illi semmejna numru ta' punti interessanti, sfortunatament m'għandniex is-servizzi simili għalli hemm għall-Estonja fuq il-numru ta' emerġenza l-112. Pereżempju hawnhekk fil-Belġju jekk inti tibbat text message, ma inti tkun reġistrat minn qabel sabiex vjajn, għajn nagħmel 112 permezz ta' messaġġ Għalhekk din mhijiex sempliċement problema ta' interpretazzjoni manka ta' rekwiżiti li servizz bħal dan ikun miftuħ għal kulħadd. Taħseb li dan huwa approċċ tajjeb jew suġġerment validu, Sinjura Mizzi. Grazzi, Sinjura President. Jiena wkoll għandi żewġ punti nixtieq eh, nixtieq eh, nagħmel jiena eh, impressjonata wkoll fuq dan is-servizz ta' l-AMS Pero jider illi hemm ċerta diffikultajiet ukoll biex dan jiġi applikat fil-stati membri kollha hemm problemi tekniċi, hemm numru ta' ċentri ta' distribuzzjoni distribuzzjoni differenti, meta jkun hemm iktar minn ċentru wieħed hemm problema teknika u hemm soluzzjoni għal dan u ukoll għall kummissjoni din it-talba la armonizzazzjoni għad dispożizzjoni ta' ħarsin tal-konsumaturi. Aħna nafu illi s-swiq ta' telekoms għandhom kompetenzi nazzjonali differenti u anka jindirizzaw il-bżonijiet tas-swieq nazzjonali. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Intom ġaħlistu lejn dawn id dispożizzjonijiet specialment jekk dawn imorru lilien u jekk ikun hemm xi drittijiet ta' konsumaturi illi sa jkunu eh, imminati, forsi sar studju jew ħarsien fid-dettal eh, ta' dan. Mela, minna tiegħi hija kif ħan ikkomunikaw dan qegħdin nagħmlu hawnhekk il min nirrappreżentaw ċittadin bħal pereżempju inizjattivi fejn inti qabel tidħol fil-kuntratt, inti tkun taf eżattament xem fil-kontrat, kif tista' tqabbel kontratti differenti, kif tista' tem kontrat u kif imbagħad inti tista' tmur l operatur ieħor jekk inti tixtieq tagħmel dan. U li jkun hemm anka trasparenza jekk ikun hemm anke xi żiddiet għall kuntratt fil-perjodu stipulat. Xi ħaġa importanti għall-aħħar jiena nixtieq norbot ukoll ma' punt illi semma diġà ġifri li ma jkollniex approċċ ta' armonizzazzjoni massimu għaliex dan huwa suq dinamiku u sikultant l-istati membri jkunu jixtiequ li jkollhom inizjattivi addizzjonali għall konsumaturi tagħhom u naħseb li dan huwa komment validu meta tqis kemm dinamiku Eh, is-suq mistoqsija għal l-EMS. din taħdem għal Android, taħdem fuq l-iPhone u jekk dan ma jaħdimx għalfejn. Meta aħna tkellimna fuq l-ikol kien hemm anke xi tħassib għal mm, data konfidenzjali kif inkun naf jekk monitoraġġ bħal dan eh, qed isir għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew il-ħin kollu. Ann Lambers. Shortly after the information that, uh, that we got have two... Uh, two mela. Jina għandi żewġ mistoqsijiet. Is-semmew l-ispejjeż għal komunikazzjoni transkonfinali. Forsi tistgħu tagħtu iktar dettalji ta' dan numri kemm kbira din il-problema qegħdin anka kif nistaw naraw eh, xir tkun istituzzjoni meta jintużaw servizzi oħrajn. Punti ieħor forsi l-eżempju ta' Sonja forsi jista jiġi prezentat l wkoll bil-miktub. Kwistjoni marbuta wkoll mal-definizzjonijiet. Is-servizzi elettroniċi hemm bżonn illi hemm bżonn illi din it-tip ta' komunikazzjoni li tieħed taħt dan l-ambitu għaliex naħseb li qed noħolqu wisq peace taħt dan ir-regolament ma naħsibx li huwa neċessarju li jkun taħt dan ir-regolament jidher għalli hemm ħafna appoġġ biex dan ma jkunx inkluż forsi xi ħadd jista' anka iżid ma' dan l-argument li qed insemmi. I'll start with Martin and go across, but we need to finish. Mela, ma nafx kaw iktar kommenti, però irridu intemmu dan il-punt sal-ħamsa. Ejwa, mistoqsija qasira. Jira, Ma rridx nagħtikom xi qata bin-numri, mela fuq medja eh, telefonata normali hija 60 ċentezmu il-minuta u il-barra mill-pajis hija ta' euro u 14 il-ċentezmu għalhekk hemm profit ta' 5000%. U anka fuq l-SMSs għaliex messaġġ fuq livell lokali huwa żewġ ċenteżmi, mbatt messaġġ internazzjonali iktar minn 20 ċenteżmu. Dawn huma figuri mill-2016. Mela, fil-qosor biex nirrispondi ftit mill-mistoqsijiet. Fuq rispons ta' OTTs oħrajn, hemm distruzzjonijiet bażati fuq in-numri jekk hux one-way numbers jew nkella two-way numbers. Forsi xi ħaġa li għandna nħarsu leha, mbagħad hemm ukoll xi dispożizzjonijiet illi jagħmlu sens illi tapplikahom għal min qiegħed juża in-numri bħal per eżempju fuq portabilità u anke dispożizzjonijiet kontratwali u naħseb illi l-opinjonijiet tagħna kienu viċin ħafna ta' xulxin. Fil-qosor u kox taqt nsemmi xi ħaġa oħra fuq l-encryption illi aħna nagħtuha ħafna priorità hija importanti ħafna fejn xisam il-ħarsin tal-konsumaturi meta aħna anka eh, meta aħna nużaw id-dejta tagħhom din jagħmluha anzi dawn jagħtuna il-permess sabiex aħna eh, nużawha Aħna nħossu illi l-ħarsina l-encryption huwa importanti ħafna. U importanti li konna anka dettalji fuq dan sabiex nkunu ċerti illi dan it-tip ta' ħarsina tisir kull imkien u b'mod ġenerali. Kellim li jmiss, grazzi, mela, nixtieq nikkumenta fuq żewġ affarijiet <coughs> fuq il-servizzi ta' komunikazzjoni, aħna nħossu illi Hawnhekk qegħdin nifukaw fuq il-servizzi ta' trasmissjoni u għalhekk dawn huma servizzi li huma marbutin mal-informazzjoni u għalhekk għandhom ikunu esklużi minn din il-kategorija. U għalhekk m'għandhomx jitqisu eh, bħala parti minn dan l-ambitu. Għalhekk għandna jkun ukoll approċċ funzjonali. U għandna jkollna approċċ approċ komuni għal servizzi. Issa fuq l-armonizzazzjoni eh, sħiħa nkunu flessibli. Ma fimx ehm, tajjeb l-eżempju tal-panelists l-oħrajn għaliex milli qed issemmi inti jekk ngħixu f'dinja armonizzata l-utent aħari f'ċerta pajjiżi nataw ħarsin aħjar milli setaw jingħataw taħt regolamenti nazzjonali u għalhekk ma nistax nifhem għalfejn ikun hemm armonizzazzjoni totali allura ħan naqsu l-standards. Mela, il-kellim li tixtieq forsi jitkellem għanzi sinjura mill-Servizz mil tal-Emerġenza tal-Estonja tixtieq tintervjeni. Aħna maħniex kuntenti li s servizz tagħna jaħdem biss fuq Android u mhux fuq iPhone, però nittama illi eh, ikonna u koll servizzi ta' servizzi simili u koll permezz ta' l-iPhone. anka fejn meta tagħmel eh, anka il-fatt li dan is-servizz jaħdem l-iktar tajjeb meta ssir il-telefonata ta' emerġenza eh, u meta ċempellura ma jkollokx daqshekk preċiżjoni fis-servizz. Anka meta jkun hemm jekk ikun hemm bżonn ta' investiment meta jkun hemm żvilupp ta' sistemi bħal dawn, ma tantx ħostu kompetenti li nirrispondi għal dan. Aħna ma ħallasna xejn biex żviluppajna dan is-servizz. Il-servizz tal-SMS għal 112 fl-Estonja u kol għandu bżonn reġistrazzjoni minn qabel bħalissa. Però aħna għedin għamlu monitoraċ tal-SMS kollha illi nirċievu. U normalment huwa servizz għal persuni li għandhom ċerta diżabilitajiet ehm, u għalhekk jekk persuna tkun tista' titkellem allura aħjar iċċempel milli tibgħat SMS għaliex għalina huwa iktar faċli nirċivu l-informazzjoni minna ta' din il-persuna. Issa fuq l-implementazzjoni meta jkun hemm iktar ta' ċentru ta' l għonantu iktar minn wieħed, ma naħsibx li jkun iktar diffiċli li ssir l-implementazzjoni. Pero għaliex meta jkun hemm l-intenzjoni, jirnexxilek issib mod ta' kif tagħmel eh, xi ħaġa bħal din. Per eżempju, fl-Estonja, telefonati tal-112 għan erba ċentri li staw jirrispondu għom, pero xorta nistaw nirċivu li jemmel mit-ċentri kolla. Okay, I'm going to wrap it up there and ask... you. pus, mela, għana prova nalaq dan il- punt nara naqra mbagħad jekk hemm xi punti oħra li eventwalment eh, għandhom jiġu indirizzati eh, mal-kellima mod bilaterali dan ma jidirx li warka salura nishtiq nala għawnek nishtiq nirringrazzja l-panelist, l-rapporter, grazzi ħafna dita tal-bicċa xogħol, grazzi u koll l-kom il-koll li assistejtu. Nieħdu ftit eh, minuti. ħalli dawk n-nies li assistew għal dan eh, ismieħ ikun eh, jistgħu ħallu s-sala u ngħaddu għal punt li jmiss. Ladies and gentlemen, the next item on the agenda. Signore, ta' pues, eh, il-punt li jmiss fuq l-agenda u rapport ta' inizjattiva propja ta' Signora Mizzi fuq l-standards Ewropej. Il-kelma li l-ek Signora Mizzi, jek joġbok. Grazzi, Signora President. Iva, mela, regola ġdida, peress li jena presidente, li jekk n-nies jibqaw eh, jitkenmu fis-sala wara li nkun bdejt, eh, id-darba ta' wara jew mantijom xċans jitkenmu, jew nkella jitkenmu fl-axħar tal lisa ta' kellima. Tajja jepus, eh, kem jen kifra. Il-kelma li l-ek Marlin, prezenta rapport ta' jepus, minn dera kont effettiva. Mela rapport eh, fuq l-standards Ewropej eh, għas-seklu 21 kena b'kollox 157 eh, l-emenda li juri l-interess għawi. ċertament hemm diverġenza fil-femijiet, pero naħseb li l-għana unnek huwa fl-axar mill-axar komuni ġifiri l-intejbu l istandardizzazzjoni u l-intejbu l-standards esistenti ġifiri nittama li ikunu ta' suċċess fuq dan il-punt. Mela, aħna għanna l-għan li nkontribwixxu eh, għad-dibattitu eh, fuq il-respons għal pakket tal-istandardizzazzjoni tal kummissjoni eh, kif ukoll il-komunikazzjoni ICT dejjem tal-istess Kommissjoni importanti wkoll li nżommu f'moħħna il-fat li hawnhekk qed naqsmu kompetenzi ma' itre fuq dan id-dossier. Jiġifieri jiena qed naħdem fuq emendi biex kemm jista' jkun ibqa' fokati fuq l-anijiet ewlenin u l-kompetenzi tal-kumitat tagħna hemmku ċertament hemm ċertu eh, emendi li jiena mhux nkun qed nappoġġja li jiex imorru lil hemm il tal-kamp applikazzjoni u kella illi li xumur l-lin mill-kompetenzi ta' itre. Hemm ukoll ċertu emendi li tkellmu fuq il-forsabilità tal istenders Na rridu narfu però li l-standards huma volontarji allura dak li iġu mitlub huwa kontradittorju eh, ila li jiex l-standards kif qabel huma volontarji. Hemm Apparti dan, però, kien hemm ħafna kontributi pożittivi biex ikun hemm politika koerenti eh, u iktar sempliċi. Eh, dawn ċertament nilqawhom standards eh, li jisħu il-natura volontarja u l-fatt li l-standards huma għodda volontarja li jridu jiġu żviluppati b'mod trasparenti biex tiġi appoġġata l-industrija, s soċjetà kif ukoll is-setturi politiċi kien hemm eh, qasamieħor ieħor li eh, rċieva ħafna interess eh, minn ħata xedows hija s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea fid-dinja. Ċertament aħna rridu nippromovu l istandards Ewropej u s-semi ta' standardizzazzjoni pero rridu nizguraw li l-interessi ta' Ewropej nżommu fuq qudiem nħarsuhom eh, partikolarment meta ħafel jolqtu b'mod dirett ċittadini Ewropej kif ukoll il-leġislazzjoni u l standards armonizzati eh, eżistenti eh, ġifieri Fruqat li narfu illi qegħdin f'dinja u l fat li għandna standards globali li huma ukoll importanti rridu narfu li hemm importanza reġjonali u hemm ċertu partikolaritajiet ta' ċertu stati membri li jridu jiġu indirizzati. Barra minn hekk hemm ċertu emendi li neħu partijiet li għamlu referenza l-inklużjoni eh, ta' nestlieta per eżempju organizzazzjonijiet organizzazzjonijiet tal-konsumatur, tal-ambjent u trade unions, allura nixtieq nħeġġeġ hawnhekk li xedows eh, u eh, l-oħrajn biex tassew ma tappoġġjawx daw elementi li għawnek hawnhekk qed titkellmu fuq punt huwa tassew importanti b b'mod ġenerali. Fl-aħħar nixtieq eh, ngħid li l-iktar standards suċċess huma dawk li fl-aħħar mill-aħħar ħajksbu l-ikbar appoġġ mill-industrija u l partijt kollha interessati, partikolarment dawk li jolqtu eh, s saxħa mm, u l benesserie tal-bniedem. Naħseb li dawk eh, l-emendi li suġġerejt, eh, per eżempju, eh, li jkun hemm dritt tal-opinjoni kif hemm fannest tlieta, naħseb li dawn huma drittijiet li diġà jeżistu allura m'għandniex neddu l-inklużjoni tagħhom. L-aħħar mhux l-inqas kien hemm numru ta' emendi fuq l estenders għal ICT, fuq il-friend, fuq kussjonijiet marbuta mal-IPE, Jena żgur li x-shadows kollha qed jaħdmu biex kemm jista' jkun ixprunaw il-kompetitività, ir-riċerka u l-iżvilupp ġifieri hawnhekk naħseb li nifmu l-istess fuq eh, dawn l-emendi, però naħseb irridu niżguraw ukoll li dak li qed ngħidu eh, huwa minnu il-fatt huwa bbażat fuq fatti veri, eh, ġifieri, hemm ċertu emendi f'dan id-dawli li ma nistax naċċetta meta qed ngħidu li sistema friend miex eh, kompatibli ma' sistemi li mandom zban licenzi, miex minna eh, sistema friend, eh, hija mm, sistema fejn inti għandek loti ta' licenzi bxejn u għallura diġa hemm eżempji ta' situazzjoniet bħal dawn u ta' standards eżistenti. Hemm ukoll modi modelli ta' negozji u modi oħra ta' ta' licenzi differenti, pero nixtieq ngħid li hawnhekk ma xtaqx niproponi eh, model flok ieħor speċjalment jekk m'hemmx eh, data empirika li turi illi eh, hemm soluzzjoni aħjar minn oħrajn jew kellha waħda aħjar minn oħra. Allura sibx jkun aqli illi ehm, sistema volontarja nimponu model flok ieħor. Naqbel ukoll li għandna ikonna sistema ġusta li tirrifletti wkoll kusenijiet u femmi differenti tal-partijiet kollha interessati. Nalaq il-prezentazzjoni tiegħi billi ngħid li nħares il-qudiem għal-ħidma tiegħi ma' shadows għal dan il-fajl tassew interessanti u nixtieq tassew nirringrazzjahom li shadows għal li xi kontributi il-kontribuzzjoni tagħhom kienu tassew interessanti u pożittivi anke jekk mhux kollha naqbel magħhom, però kollha kontribwixxew b'ximot jew ieħor nixtieq ngħid ukoll li eh, l-laqgħa li jmiss hija nhar ħamis filgħodu. L-Onorevol Galpelx. Grazzi, Senjura President. Nixtieq nirringrazzja l-kollega għal din eh, l-evalwazzjoni komprensiva fuq l-emendi nixtieq nisħaq li aħna għandna l-istess fema fuq il-kunċett bażiku ta' l-istandardizzazzjoni, naħseb li dan huwa punt importanti eh, li għaliex eh, naħseb li eh, għandha jkollna firma komuni hawnhekk li għandna naqsmu fl-imkien ma' kummissjoni fuq il-ġejjeni tal-istandardizzazzjoni. U nixtieq hawnhekk ninfu illi l-partijiet kollha interessati u l-esperti kollha jkunu abbord Nemmen li din is-sistema ta' standard ta' fissar ta' standards Ewropej importanti s-sema, importanti u koll eh, partikolarment eh, għal funzjonament tas suq intern u biex nżidu l-kompetitività tal-industrija Ewropea. Dan huwa lantana fl-aħħar mill-aħħar. Allura, fl-emendi tiegħi jiena nifoka fuq il ġejjini ta' standardizzazzjoni Ewropea. Jiena wasal ta' konklużjoni mid diskussjoni li kena illi eh, revizjoni ulterjuri għandha tkun bbażata fuq eh, xħadem fis sistema preżenti. Dan jipprovdi sistajjeb għal sistema li taħdem li ma nistawx naqbdu u ndaħlu tibdiliet sistematiċi illi jeddu sistema diġa taħdem tajab u l-benefiċċji tagħha. Importanti illi ikonna sistema effettiva daqstant u allura l-atturi kollha ta' din l-istema ta' standardizzazzjoni Dawn l-organizzazzjonijiet responsabbli għall ħolqien ta' standards daw iridu jkunu mħeġġa biex ikkoperaw bejnietom. Kif smajna wkoll mir-rapport ta' mir-rapporter nafu li s-sistema waħda volontarja u nafu li hemm organizzazzjoni tullu iktar attivi minn oħrajn, hemm organizzazzjonijiet li hum iktar prezenti minn oħrajn u allura jkun eh, ideali li noħor u eh, sistemi iktar effiċenti eh, u sistema fejn eh, il-partijiet kollha interessati jkunu involuti fil-tfassil tal-standards. Naħseb iktar kemm din tkun prassi standard, iktar ikonna standards li għatmu fil-prattika anke jekk dejjem nisqu fuq il-natura volontarja tal-standards. Rridu nisqu koll li dawk li żaw dawn l-standards ikunu jistaw um, ikollhom iktar uh, opportunitajiet naseb li fl-aħħar mill-aħħar dan kollha ħewus għal iktar liberalizzazzjoni u dan ifisser li uh, Allura, partikolarment eh, fil-fornitura ta' servizzi transkonfinali rridu rridu kunem iktar eh, standardizzazzjoni. Nemmen li jekk aħna ħantejbu eh, l-standardizzazzjoni, allura naħseb li kunem iktar kummerċ transkonfinali li jimxi ħarir u trasparenza u l-kwalità ta' floti ta' servizzi tkun aħjar. Importanti wkoll li nżommu f'moħħna it-teknoloġija l-ġodda daw it-teknoloġija ġodda li huma li xprun ta' tkabbir ekonomiku importanti għal ġejjeni tal-Ewropa. Importanti għal dan il-għan illi nikkooperaw mal mal-imsieħba tagħna importanti li jkun hemm eh, sem iktar attiv, iktar intensiv, inkella ma nkunux nistgħu nimxu qudiem. Dan partikolarment ta' teknoloġiji eh, ICT. Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni eh, għal prinċipju ġust, sistema ġusta, non diskriminatorja Dan huwa parti minn min rapport u naħseb illi huwa flokol għaliex sewa rridu nindirizzaw mod urġenti sistema ta' standards illi tippromuovi l-innovazzjoni. Dan ifisser li s-sidien tal-privattivi li għandhom uh, tal-biet tagħhom, eh, però hemm ukoll imbagħad min qed juża servizzi li ukoll irid ikollu drittijiet tiegħu imħarsa. Ejja, nittamaw l-elementi kollha jimxu fid-direzzjoni ta' tisħiħ ta' din l-opinjoni propja. Nixtieq eh, tgħid is-Sinjora Ford ringrazzja l era jena xedow tal-ICR importanti nasab l-standards ma naqdux nipoliċitizzaw mizzejiet u għallura jena fil-fat l-saċertu emendi biex neċara r-għol tal-Kommissjoni l-lex eh, il-Kommissjoni m'għandix tkun dik li determina l-kontenut u li standards hija dik li tiffissa l-termini ta' referenza partikolarment meta fuq fuq l-elementi iktar eh, leġislativi, hemm ir tal-industrija li wkoll importanti li eh, ovvjament l-standards huma volontari u allura importanti li jkollna xi ħaġa imsejsa fuq is-suq fuq u fuq l-involviment tiegħu rridu niżguraw ukoll il-mudell għal l-impen tal-partit interessati jitemmek u l-modell li għanna jaħdmu naraw naqra illi flok noħol u li ġodda l-lura tost narfu dawk diġa esistenti dan id-dawl nappoġġjaw l-inizjattiva konġunta importanti u koll li konna il-partit interessati fl-annes lieta illi eh, jgħatu sem eh, sem tagħhom għal kontribut nazjonali dan imsemmi fl-emenda 39 fuq friend din hija kwestjoni komplessa u jiena kuntenta li rajt eh, illi fl-emenda fl-emendi u fil l-istqarija tiegħek għadt illi Nista' jkollok modelli eh, mingħajr eh, royalties. Grazzi ħafna tal-inkludejtu dan fuq uh, eh, probe setting, fuq setjar ta' standards dinija u nixtieq ngħid li fuq livell internazzjonali aħna għajna maġba biex xogħol li qed isir, għal promozzjoni ta' standards u kemm hemm imbottatura biex li senders li għana fl-Europa ġu esportati madwar id-dinja, hemm ukoll emendi 1 4 3 1 li nistgħu npoġġu fil-kompromess. Fil-fatt eh, emendi biex eh, dak li jkunu fittex iktar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ġerien, aħna mhux qed nitkellmu dwar li nobbligaw, però illi jkun hemm iktar kooperazzjoni mill-qrib u kol promozzjoni tal-standards Ewropej fuq eh, l-isfera dinija kifat. ċibtit kommenti fuq il-kompromessi sissa, kompromess seba, kompromess tajjeb, pero tamina unek neċaraw li l-standards mux dejjem emmek biex ikun hemm iktar ta' mal leġislazzjoni Ewropeja ħafna drabi eh, din hemmhekk eh, kif intqal mod volontarju, hemmhekk mod volontarju eh, jistgħu fil-fatt iwaslu għal konformità ma' leġislazzjoni Ewropea. Kompromess 10. Għal rappresentazzjoni obbligatorja possibbli Għed netkelmu dwar eh, rappresentanza xirqa, importanti li ninkludu l-kelma appropriate representation tal-partijiet interessati li stakeholders eh, fuq għadax ma naqbilx, naħseb li rridu n-reformulaw it-tekst, kompromess 18 u 19 fuq friend u bosta modelli ta' negozju naħseb li hawnhekk mxie federazzjoni tajba fuq kwestjoni tant eh, komplessa skużaw nifermi li jena ma nistax nkun għallaqa li mis forse nistaw nikkonformi u d data ħalli beħk eh, nkunu formata bizziet minn qabel eh, grazzi ħafna. Issa, nadil kelma senjura Giulia Reda. Anzi, kajak għalas l-ewel. Grazie. Jena u koll nishtiq nirringrazzja il-rapporter għax-xogħol tagħha u l-kompromessi. Il-grupp fil-fatt iressaq bostamendi għal bżonn tal-standards biex tiġi eh, jiġi evitat il frammentazzjoni Importanti wkoll il-Kummissjoni tħares eh, l-impenji kollha li ħadet fuq il-privativ partikolarment eh, meta nitkellmu dwar l-SMEs li leġislazzjoni fuq il-provativi mhijiex dejjem ċara, l-ura importanti nċara u dan fuq l-standards miftuħa, dan huwa appunti nisċi u nċara bħala grupp. L-Unjoni Ewropa m'għandix eh, definizzjoni ta' standard, standard li jkun miftuħ fil-proċess, pero eh, li jrid ikun ukoll miftuħ fuq eh, l-eżitu tiegħu. Naħseb li diskussjoni mhix fid-direzzjoni tajba u nixtieq li nipproponi diskussjoni li morru eh, li morru f'din id-direzzjoni. Nejt li eh, rridu nixxaraw fuq xed nitkellmu eh, rrid ikonna politika Ewropea li tkun bilanċata ma naqbilx li l-bilanċ għandu jkun bbażat biss fuq friend għalli xħafna drabel ura jeskludi loti tal licenzi open source. Intom jisemmu li dan jista' jsir ċertu kużijiet, pero tgħidu li f'ċertu każijiet ħajkun esklus eh, l-istudji tal-Parlament eh, fuq is-sorsi eh, miftuħa l-open sources juri li ħafna drabi hemm skemi ta' royalties li jikkontradixxu sistemi ta' open sources ġifiri ċertu skemi biss taħt friend huma kompatibbli ma l-iskema open source. Ġifieri jiena mhux qed ngħid jew waħda jew l-oħra, però illi nibbużaw aħna biss fuq friend mhijiex tajb illa li ikun qed neskludu bekk l-iskemi ta' liċenzji eh, open source. Imbagħad fuq eh, xirġi wara li jkun maqbul eh, standard fuq level, globali forsi rapporter tista' spjega naqra iktar għaliex aħna qed naraw ċertu partijiet ta' tekst li ċertu standards iridu nimbuttaw fuq eh, isfera din hija mbagħad meta naslu għal standards internazzjonali eh, naraw li jkun hemm mġdijt miġdid tal-standard ġifieri qisu proċess ma jispiċċa għaddan, allura forsi tistgħu tiċċaraw naqra iktar dan, sinjura rapporter, nħarsu bil-qoddim għal kooperazzjoni magħkom, grazzi. Sa, Julia Reda. Chair and also uh, thank you. Grazie ħafna, grazie u koll rapporter għal dan eh, rapport eh, eccellenti. Eh, mm. Dak nishtiqu nixbu f'dan ir-rapport kont iktar ġenerali u mbagħad nagħmel xi kummenti oħra fuq il-kompromess. L-ewwel nett dak li huwa importanti għalina f'dan ir-rapport huwa nenfasizzaw illi l-standards ukoll għandhom son ikunu għal benefiċċju ta' pereżempju inklużjoni soċjali u għanijiet soċjali oħrajn. Issa fuq il-modelli kummerċjali iva hemm eh, eh differenti l-open source wieħed minn dawn il-modelli u bil-emendi tagħna ma rridux nistabilixxu l-open source bħala l-uniku modell kummerċjali imma nirrikonoxxu nisalvagwardawh meta nsaqsu għall open standards u eh, ċarezza fuq frant. U għaldaqstant frant aħna nixtiequ nipprovdu xi studji addizzjonali f'dejn dak illi qalet Kaja Kallas mis servizz ta' riċerka tal-Parlament Ewropew illi juru li biex ikonna mill-ġdid fiduċja f'din is-sistema għandhom bżonn jiċċaraw eżatt eh, French fisser u li termini ikunu trasparenti fin-negozjati tagħhom u dan nistgħu nagħmluh waqt li qed nirrispettaw u salvagwardaw il-modelli kummerċjali eżistenti li għandna fis-suq Ewropew. Issa royalty free licensing dan huwa kruċjali għal modelli ta' software u essenzjali għall open government u għall investiment pubbliku miftuħ u responsabbli minn banda waħda nixtiequ illi ikonna rikonoxximent pożittiv tal-open standards u mill-banda l-oħra nixtiequ li jkollna ċarezza fuq il-fatt li t termini ta' frant kif qed jiġu użati wkoll mill-Kummissjoni Ewropea tinkludi wkoll royalty free models. U għalhekk dan huwa punt kruċjali għalina fuq l-emendi ta' kompromess hemm ħafna minnhom nistgħu nappaġġaw nista nsemmi dawk illi forsi xi wħud fuqhom għandna bżonn naħdmu iktar, kompromess issa preferenza ftim kummerċali ma joġobniex u fil-kompromess 18 maħniex ċerti jekk il-punt tagħna fuq il-frontums eh, ġiex uh, rifless imma bil-kummenti ta' l-alde u dak li għadni kemm spjegajt nistgħu naslu għal tfassil li huwa aċċettabbli għalina fuq il-kompromess 21 naħsbu illi l-emenda tagħna biex inneħu t-tieni parti ma ġiex ikkonsidrat kompromess 28 aħna xiftit imħazbin fuq l-interferenza tal-istat għal dik li hija ma entitajiet ta' standardizzazzjoni fil-fassil attwali mbagħad kompromess 31 ma naħsbux li dan huwa titjib meta mqabbel ma l-abbozz oriġinali. Imma apparti minn da kollim ħafna emendi ta' kompromessi li joġbuna u probabbilment inkunu nistgħu naslu għal ftejjin fuq it-test ġenerali malajr. U għalhekk nistenna bil-ħerqa l laqgħa tax Shadow Rapporters nirringrazzja l-kollegi kollha kif ukoll ir-rapporter ovvjament. Iva, grazzi ħafna l-kellim li miss. Is-sur De Jong. President, jidispeċini ma konċaw għal-rapport imma ximdaqqiet ikun konna don tal-ubikwita Jiena kont kuntent ħafna illi naqra l-opinjoni tar-rapporter fuq dawk li huma s elementi ta' kompromess għada se naraw pożittivament ukoll il-proposta. Hemm biss punt wieħed li nixtieq insaqsi xi ħaġa fuq il-konformità. Se nibgħat ukoll ir rapport lil shadow rapporters kollha tal-Qorti tal-Awdituri tal-Olanda li għall konsumaturi l proċeduri mhumiex daqshekk ovvji ġifieri kif daw it-tests eh, jagħmluhom. Imma ma jistax ikun hemm tests eh, li jkunu dipendenti imma ovvjament l-ispejjeż huma iktar għoljin għal eh, l-imprenditur imma jagħtu iktar garanzija ta' kwalità u għalhekk mhuwiex ċar mill-etikettar li huma il tests li eh, għamlu mill-etikettar tas ta' CE u għalhekk dan jimmina x-xogħol tal-testjar. U għalhekk fil laqgħa ma' Shadow Rapportess se nagħmlu testa proposta ta' test illi se jipprova jiddetermina kif nistgħu niżguraw minn tikketta kif il-test ta' kwalità sar jew le. Huwa essenzjali li jkun hemm fiduċja f'dawn l-standards. Aħna pożittivi però u għada żgur se jkollna approċċ pożittiv ukoll elementi għada tajjeb ħafna Andreas Stopp. Iva, grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir-rapporter kulħadd ħadem ħafna. Punt huwa importanti kif qal Sur De Jong li siġej deċida xi xarin ilu fuq kwistjoni li tinvolvi l istandards tekniċi kif daw jiġu stabbiliti. Huwa importanti li nagħmluha ċara fir-rapport illi dak li jiġri f'dawn l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni hija xi ħaġa li hija organizzata mill-interest groups għabbażi ta' liġi privata ma' minn prodi miex kwistjoni ta' liġi l-Parlament Ewropew huwa responsabbli illi ikun hemm eh, standardizzazzjoni u għalhekk dan huwa importanti mill-perspettiva demokratika li nagħmlu distinzjoni netta bejn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Nixtiequ niżguraw ruħna li jkun hemm din id-distinzjoni nagħmluha ċara għax jekk less ikonna problemi. U ma nistgħux niżbaljaw hawnhekk. Any others? Kellim oħra? Marlin Issa, għandilek il-kelma, grazzi ħafna, President. Mela, naħseb nasib dinja diskussjoni illi nistaw ikonna fil-laqat li se jkollna ta' Shadow Rapporters. Xiftit punti, però, mingħajr ma nidħol fid għax għaxek le ser nkunu qed naħdmu hawnhekk u fil laqgħa dawk li huma dejatu kunċetti. Ma kien hemm kumment fuq il-globalizzazzjoni tal-standards miex M'hemmx intenzjoni li nirrivedu l global standards li se jiġu introdotti fl-Ewropa, imma pjuttost nkunu konxi illi l-Ewropa u l-Istati Membri u r-Reġuni forsi jistgħu ikollhom jew kollhom bżonn approċċ differenti. U għal fatt li wieħed ikun konxu u mhux il-fatt illi noħolqu darbtejn dak li diġi maħluq globalment. Ovvjament huwa ċar illi nixtiequ nipromovu l istandards Ewropej fuq livell globali imma mhux għad-detriment jew għaskapitu tal- eh, kwalità tal istandards internazzjonali li ġew żviluppati diġà għal dik li għal Ewropa. Dan kien punt wieħed li xtaqt naqsam magħkom, punt ukoll ta' Andrea sem differenza, aħna ma' il-leġislazzjoni hemm bżonn inħalluha għan-nies ta' dinja tal-politika, ċifiri għal-politiċi, li mhix l-intenzjoni ta' dan ir-rapport miex illi nidħlu fuq il leġizlazzjoni le. Mbagħad kien hemm kumment mis-Sur De Jong fuq l-etikettar hawnhekk imson inkunu kawti ħafna għax jistaw nkunu għedin noħolġu mill kamp ta' applikazzjoni tal-rapport u forse nitħullu fuq il-kompetenza tal-Komitat ITRE. U għalek huwa komment validu imma bżonn inkunu attenti għal-bqija nistgħu niddiskutu nhar il-ħamis. Iva, sanajt ngħid grazzja grazzi ħafna lil kulħadd għal dawn il-jumejn tal-qat intensivi li kellna, speċjalment illum. Se nagħmel promozzjoni maġla għal kumitat tal-imkow li se jkollna illi huma interessanti ħafna jidhru l-24 u 25 ta' april nibdow bil akonċunta fuq l-online platforms mbagħad skambji ta' veduti mal-Kummissarju Ansep, komissarju Bjanskowska, komissarju Jurova u mbagħad għandna skambju ieħor ta' veduti fuq ir-rapport tal fuq il-copyright il-posting ta' direttiva tal-posting of workers u għedin nivotaw u kol fuq seba rapporti importanti ħafna u fl-axar mill-axar nitkelmu mbagħad fuq ir-regolaturi tat telekom Ewropej, iġifiri se jkollna jumejn intensivi wkoll. U notajt li f'din is-sala xi ħud mill-assistenti ma kellhomx biżejjed spazju għal ħidma tagħhom u għalhekk se nsaqsi l-segretarjat li jkun konxu u l-assistenti parlamentari jekk għandkom bżonn ikolkom skrivanija biex kun tistgħu tieħdu noti waqt li qegħdin eh, tismaw ma tixtiex toqgħodu fil-fond hawnhekk eh, ejjew tkellmu ma' Sandra jew x'membra tas-segretarjat jew Susi forsi u nipprovaw naraw kif nistgħu nakkomodakom għax għana nagħtu valur ħafna għax-xogħol tagħhom ovvjament tagħkom u diffiċli li ma li taħdmu mingħajr skrivanija. Issa għandna l-laqgħa tal-koordinaturi u għalhekk dawk mhumiex involuti jekka ġobkom narakom mela ix-xahar id-dieħel. Grazie.